Good afternoon, everyone. Although there are not many members. Mela, nil-għakom, signori. Għatmawx ħafna membri, ma ċorta għalna nistennaw kwarta minn xħin suppost kanna nibdew, għallura sta nibdew bil-rapport annwali tal-Bank Ċentrali. Dak il-punt. Signora Marisa Mattias, fidek. Dobrigada. Grazzi ħafna, President. Jina. Mela, jina nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha l-ewwel nett illi magħhom kellna dawn il-laqgħat bilaterali sabiex ukoll nagħmlu progress fuq il-punti ta' kompromess. U permezz tagħhom issa wasalna fej wasalna. Li qed nipprova nagħmel issa fuq dan il-proposti ta' kompromess li tress u f'ċertu każijiet ġew diskussi wkoll. Hemm bżonn illi issa naqdu flimkien daw l-emendi naraw daqsxejn x'qed jiġi propost jekk ikun hemm differenza kbira. Jiena niprofa nħu vantaġġ ta' situazzjoni sabiex nitlob u nitlob u kollegi sabiex jerġa' jiksibu mill-ġdid ħalli ikollna bażi ġdida fuq x'niddiskutu. Tres u madwar 24 l-emenda ta' kompromess fuq il-paragrafi li inizjalment kienu fl-abbozz tar rapport u iktar minn seba minnhom ippruvaw kopru Għambitu wiesa ħafna ta' dan ir-rapport. Allura jena provajt nirranġa daqxej l-affarijiet bittama li joġob kemm jista' jkun kollegi, anki dawk il-kollegi li għandhom opinjoni differenti, ridun kopru il-kontabilità, trasparenza. lto l-OMT, dawn kollu u diffiċli biex jirna xinna nkopru dan kollu anki għabbażi ta' l-emendi ta' kompromess. Mela jina ħana t-istqarija ġenerali miex ħana għot nidħol fuq l-emend individwali, imma bażikament li nixtieq nagħmel huwa illi nisħol daqxajn iktar fċertu emendi li tressu. U nisma baċċandom xedu l-kollega ħalli navvanzaw ftit b'dan id-dibattitu tagħna. L-ewwel nett. Aħna għadin nifokaw fuq l-implementazzjoni tal-politika finanzjarja 2011 għaliex il-koll nifmu li kuntestu huwa wieħed ta' nuqqas ta' dinamika, duqqas ta' dinamika fis-suq ta' kreditu, ma tantx qed naraw tkabbir. Għal daqstant konna nirrikorru għal miżuri mhux konvenzjonali uħud minnhom semmejthom. Dan semmew kien fir-rapport tiegħi kif ukoll fir-rapport tal-Bank Ċentrali. Importanti għalhekk it-kabbir. Speċjalment fl-żmien ta' kriżi rridu x'nistgħu nagħmlu sabiex ikun hemm tkabbir. Dak l-ewwel punt. It-tieni punt hija jirrigwardja l-kondizzjonalità tal-banek. Ħafna kollegi interessaw ruħom f'dan il-punt ukoll. Importanti li kunem il-kondizjonalità għal-banek la hemm il-kondizjonalità għall-istati, kważi kważi tista' tgħid li hija ħaġa ovvja din. U proposta li provajt ressa jien jikkonsidra il-fatt li trasferiment lej il-banek irid jikkonċerna wkoll il-kreditu li jmur lura fl-ekonomija, speċjalment l-SMI sul familji U dan kollu qed ngħidu għaliex ma jistax ikun hemm effiċenza fil-politika monetarja jekk ma jkunx hemm din il-kondizzjonalità. Imbagħad hemm affarijiet oħra li wkoll huma marbuta mal-kondizzjonalità u dina l-effettività tal-politika monetarja. Tresqu għat ta' tħassib minnaħa tal-kollegi li għandhom xjaqsmu ma' miżuri mux eh, kondizjonali u l-effetti li jista' jkollhom daw. Jista' jkun hemm, allura qisu din it-taħlita politika illi tinvolvi l-politika budgetarja. U dik tal-kondizjonalità hawnhekk fl-Ewropa dan importanti anke minħabba ċertu tħassib li għandu x'jaqsam mal-kollaterali u l-impatt fuq il-balance sheet tal-Bank Ċentrali. Għanna bżon ta' iżjed informazzjoni fuq tipi differenti ta' assi li jkunu eh, eligibli. Għanna bżon ta' jizzit informazzjoni dwar il-level u l-ammont meħtieġ u bazzikament għanna bżon ta' informazzjoni u kol fuq daw l-aspetti ġenerali kollha. Kien hemm ukoll xi emendi ta' kompromessi li ressaqt jien sabiex nipprova inqarreb idejat differenti li tresqu mill-kollegi u sabiex ukoll nindirizza ċertu zbilanċi fil-kreditu. Ma nafx jekk dan huwiex l-effett ta' flussi kapitali mhux sostenibbli. Imma nafu illi dana jista jeffettwa eh, b'mod negattiv il-viabilità taż-żona euro. Imbagħad kellna wkoll emendi dwar il-politika monetarja biex naraw kemm kem kienet effettiva fl-2011 u biex naraw ukoll kemm dina il-politika monetarja hija il-priorità l fl-aħħar mill-aħħar tal-banek. Ovvjament dan huwa studju li rridu nagħmluh u azzjoni li tittieħed anke fih dan il-mandat tal-Bank Ċentrali, però importanti illi dejjem nżommu f'moħħna anki il-miri tal-politika monetarja u l-effettività ta' din il-politika monetarja fil-ġida kontra l-inflazzjoni. Dawn huma kollha elementi importanti ħafna għax xogħol tagħna. Hemm bżonn nikkonsidraw ukoll ir-rwol tal-ECB fi programmi ta' ġustament fit tfassil tal-miżuri. Fiħdan il-mandat tal-ICB, dawn huma kollha affarijiet li jdu nikkonsidraw fid-diskussjoni tagħna. Biex nikkonkludi, President, forsi il qoddim u koll nkun nista nindirizza punti oħra. Imma li xtaqt najta l-issa u li kienem ħafna emendi minn gruppi politiċi differenti illi sejrin fid direzzjonijiet kultant anke kontradittorji. Nifukaw fuq xamel li sibil, minuti, il-laqat, il-balance sheet tal-ECB, fuq daw l-aspetti kollha kellna talbi tal-emendi. Jiena meta ressaqt u fassalt il-rapport tiegħi dejjem żammejt f'moħħi l-emendi li u l-kollegi. U rapport nittama jirrifletti dan. Jien ovvjament jekk ikun hemm mistoqsijiet lesal inweġibhom u issa nistenna li nisma' l-kummenti tal-kollegi. Grazzi. Eh, Mrs. Mattia. Grazzi ħafna Sinjura Mattias. Mawx membri ta' le Pepe li se jitkellem un bat jekk ikun hawn iktar tard, ġifieri membri tal-Pepe nkun nista' nagħdilhom il-kelma ma' sa frattant. Is-Sur Wanjok għal Soċjalisti. Grazzi President. Signori. Samma mela laħħa darba li diskutina dan il-punt fekon kellna skambju ta' opinjonijiet interessanti ferm rapporter Marja Mattias u Shadows. Sinja Mattias kelmet ma' ħafna nies involuti sabiex toħroġ dar kompromess Dan jagħti ċans li l-Parlament li joħroġ pożizzjoni aktar ċara dwar il-politika monetarja tal icb fil-waqt li nżof moħna il-politika makroekonomika taż-żona euro. U nixtieq infakkarkom ukoll fir-rapport Tyson illi ikopri sa ċertu punt ukoll l-istess suġġett tar-rapport Mattias mod partikolari l-kwistjoni ta' trojka. Dan ir-rapport gawda minn appoċ għawi fil-plenarja l-ġimgħa li għaddiet u għalhekk jiena m'għandix dubju li nistgħu naħdmu flimkien sabiex nagħtu appoċ għawi lir-rapport Mattija, speċjalment minħabba l-kompromessi prezentati mir-rapporter. Illi juru ħafna xogħol minnaħa tagħha. Għalek fejn l-approset li rapporter, mux bissa l-ammont ta' xogħol li għamlet imma l-kwalità tal-abbozza rapport li jirrifletta l-pożizzjonijiet ta' gruppi differenti, analiżi tal-politika monetarja naħseb li hija bilanċjata ħafna u anki il lingwaċ li użat jirrifletti il-natura ta' dal-istrument. Fil-kasta per eżempju l-SMP u l-TROs, kif ukoll it-tweġiba tal-ECB għal problemi li jiffaċċjaw il-pajjiżi tal-periferija li huma kollha kwistjonijiet li ħasbuna ħafna. Naħseb illi l-opinjonijiet illi qed tesprimi rapporter jirrifletti dak tal-kollegi u jirrifletti wkoll il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fuq sma oħra bħal pereżempju l-idea tal-dan tal-fonta fidwa. Din għaddeja sajba u għamideja tajba oħra biex nikonkludu kollegi. Nitlobkom tikkonsidraw b'attenzjoni il l-emendi ta' u l-proposti tal-rapporter ma tkunux preġudikati. Grazzi ħafna għaddi għassur ċermoza għall-għalde. Grazzi ħafna Pablo. Allura l-anti għatti presidi, inti l-lum ħan tkellem bl-Ispanjol jien. Għalla ewwel darba f'dak kumitat imma bħala biex nesprimi din assens ta' fraternità. Nirringrazzja l-rapporter għal-rapport tagħha. Kellna laqa interessanti ferm il-ġimgħa li għaddiet fi Strasburgu fejn il ħakna ċertu kompromess fil-grupp tiegħi il-liberali għana konna xejn beżana li mhux se jkun hemm bażi komuni illi permess li għaw nkunu nistaw nsibu konsens anke fost il-grupp il-gbar ta' din is-sala u kienem momenti fejn ħsibna li jekk ħajġri għaliex is-swieq bħalissa kienu għaddejjin minn problemi kbar u għalhekk dan ir-rapport issa jkolli nametti li tassew jiġbed l-attenzjoni tal-mezzi kollha tal-gruppi kollha. U interessanti anki l-kompromessi li qed tipproponi r-rapporter jiena ma nafx eżattament x'jaħsbu il- kollegi tiegħi, però jiena personalment pjuttost sodisfatt għaliex kien hemm sforz kbir sabiex jiġu integrati emendi minn gruppi differenti f'dawn il-kompromessi differenti li ġew prezentati persi li ma tantx għandna ċans kull ma nxtaqt ngħidu li pereżempju aħna naqalblu ma' kompromessi tnejn, erba' qed niskellem fuq livell personali dejjem, sewa tnejn, erba, disa, 10, tnax. 20, 24. Fuq il-kompromessi l-oħra għanna ċertu dubji, nistaw kol forsi niproponu xi redazzjonijiet eh, jew lingwa alternattiva ma b'ma ġenerali nirringrazzjawk tax xogħol ta' jappelli għamiltum bat meta' ikollna iktar anki jiġu prezentati anki ideja toħra sabiex nkunu nistaw nikdbu dal kompressi mod aħjar, forsi jistgħu jiġu integrati anki idejat ġodda anki tal-liberali b'dak għandu xaqsam pereżempju mal-LTROs, għat-trasparenza, fil-minuti. U nittama li konna iżjed laqat sabiex ikonna rapport li kuħat jista' jappoġġah. Ħajkun hemm ħafna mendi li ħa ikonna nivvotaw fuqhom. U ovvjament kulħadd ħajkollu jippreżenta u, u jikonsidra daw l-amendi. Iżda bħala Parlament Ewropew naħseb illi hemm bżonn illi jinsibu linji illi ikun qbil fuq u anke bejn il-gruppi l-kbar ħalli nuru dejjem Eh, natu dejjem ideja ta' għaqda. Mbagħad hemm ukoll ċertu linji ħomor, pereżempju aħna lina liberali l-indipendenza tal-ECB hija importantissima lina u ma ridux li blebda mod ma tiġi ddubitata dina lina dina hija eh, linja ħamra li ma tistax tinqabes. Iż-żena euro miex l-Istati Uniti hawnhekk laqas l-euro huwa id-dollaru Amerikan, ma nistawx nimitawh, ma nistawx nużaw il-politika espansiva li jużaw l-Istati Uniti għal eh, l-affajt monetarji tagħhom fil-grupp tagħna. Aħna li sibi huwa importanti ħafna għaliex huwa permezz tiegħu illi iż-żona euro tkun kredibbli. Hemm ċertu pajjiżi bħal Renju Uniti li jiddubetaw mill-euro u Għalina l-ura dak li baqalna s-sejja kredibilità tal-Bank Ċentrali li hija ħaġa importantissima. Imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni ta' ċertu miżuri mhux konvenzjonali li li sibi kien qed jagħmel dawn l-aħħar xhur. Nifhem illi memx ħafna kompromessi x'naqsmu bejnietna ma dan hija kwistjoni delikata ferm u tista' tipprovoka wkoll iżjed diskussjoni. Fi kwalunkwe każ però nirringrazzjak tax-xogħol li qed tagħmel rapporter u nittamaw illi Jina xena kien solvu kwistjoni tal kompromess grazzi ħafna sur ta' Mosa u grazzi l-koll tal-kommenti tijak u tal-li tkellimt bl-Ispanjol napprezza. Mela, fissem li sijar issa is-sur Thank you, Mr. Chairman. Grazzi, President bħala espert tradizjonali fil-Bank Ċentrali eh, Ewropew is-Surja Pink, sfortunatament ma jistax kun hawnhekk illum allura ġejt mitlub biex naqra il rimarki tiegħu fismu. L-ewwel is-Sur Epping jinsab diżappuntat bil-abbozz ta' kompromess kif issuġġerit mill-rapporter fejn intqal qed jintqal li mux dejjem huwa l-każ li ir-rapport kif ħareġ issa e, isegwi l-opinjonijiet tagħha. Issa jekk joħroġ li dan huwa impossibbli li li ir-rapport ikun iktar jiġbaħ l-opinjoni oriġinali, allura hu lest li e, jagħti joħroġ vot għalih. It-tieni ma jaqbilx ma labbozz tal-emendi skont il-paragrafu 13 li jipproponi illi niċċaniljaw profitti tal-Bank ċentrali bħal operazzjonijiet għall-isforzi ta' tnaqqis tad-dejn fil-Greċja. Tajjeb li nsemmu hawnhekk illi hemm xi differenzi importanti fil bosta kompromess u d-dion li e, wasal bħala deċiżjoni il-grob din il-ġimma. Hemm ħafna flus il jumu gwali għax-xell li għandhom bħala SMB eh, Holdings u Bonds Greki. Dawn ma jinvolvux il-Bank Ċentrali Ewropew it-tielet. is repping Epping isib din il-wish list, din il-proposta li mhux aċċettabbli Il-Eurobonds huma kontratti li jkunu mexxija mill-metodu ta' komunità, eh, licenzja eh, bankarja u fond ta' redenzjoni finanzjari li huma non-starters għall-ICR. Dawn il-kwistjonijiet m'għandhomx eh, jiġu diskussi u jidru fil-rapport annwali fuq il-Bank Ċentrali Ewropew tal-Parlament Ewropew. Ir-rabaw l-aħħar punt is surrapping ma jarax jeħtieġa li jitkellem fuq l-istatut tal-Bank Ċentrali li huma definiti b'mod ċar fit-trattat u jara ħtieġa li jkun ħtiġi trasparenti u allura jappoġġja il-abbozz ta' kompromess biex jiġu publikat il-minuti tal-Bank Ċentrali Ewropew u records biex nala meta nikkonsidraw il-labozz ta' kompromess ma tantx u hemm ċans li jkun hemm l-appoġġ minnaħat tal-Onorevoli Mattias din hija l-pożizzjoni tal-membru parlamentari. Grazzi ħafna. Grazzi wkoll ta' dik il-kjarifika għaliex fil-fattiva. fattiva Eh, wassu rapping shadow rapporter mux kifet jien fil-bidu, għallura skużawni, għalek kiktar minna iżjed, dew minna dissa rapporter il-Sinjura Mattias. Muito obrigada, kera grazie Mattia. Issa Sinjura Mattias, grazie ħafna l-darbohra ta' dak li jinti għed. U dwar dak li għallu kollegi tiegħi fuq il-kompromessi eh, b'eċċezzjoni ta' l-aħħar kelliem dak minnaħa tal-ISI għan nixtieq ringrazzjakom il-koll għall-appoġġ tagħkom. Dajatina bażi tajba biex aħna jkollna ftejm eh, ta' maġġoranza fir dan il komitat jina nmenu nagħmel l-almu tiegħi il-kelliema biex dan isir. Xi kummenti forsi punti speċifiċi mela. mux se nikkommenti fuq assolutament kollox li ntqal. Imma, jekk il-kollegi jridu jibattu l-kommenti bil-miktub li jagħmlu issa u oħrajn bil-miktub veru nħu pjaċir din il axħom Imma, kif għadni kifet ħana xi kommenti issa hawnhekk. L-ewwel, brabta mal-punt Missur Ċomoza fuq l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew, għawnek jien qed niprofa niċċara illi l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-twettiq tal-rwol tagħha mhijiex ostakolata bl-ebda eh, proposta li jena qed noħroġ biha U meta nżommu f'moħħna dak li qed jintqal jiena verament nixtieq illi ma nfixkilx ma nostakollax l-indipendenza tal-bank. Din hija l-intenzjoni sieħa tiegħi li ma nfixkilx ix-xogħol tal-bank, imma mistoqsija li hija marbuta ma' waħda mill-punti pendenti li għad iridu niddiskutu. Huwa li meta dan nieħduh bħala eh, ovvju, allura toħroġ il-mistoqsija li jiena qed ngħid issa il-Bank Ċentrali Ewropew għandu iva jew le il-possibilità li jwetta il-mandat tiegħu fit-termini tal-mandat minn tiegħu. Jien naħseb aħna rridu konna kjarezza dwar dan naqbel. <coughs> aħna naqblu mal-prinċipju kif ġie spess mill-kollega tiegħi issa, imma wkoll rridu niftakru li lilin minn dal-mandat Eh, diġà eh, kellu eh, kellu jidħol f'interventi f'setturi oħra. Per eżempju fil-programmi ta' ġustament, interventi f'diversi setturi hemmhekk. Dan huwa punt pendent li għadna nżommu ħaj u li jridu nkunu determinati li niddiskutu. Niġi lura dak li ntqal mill-kollega tiegħi fl-ICR dwar il-kompromess numru 13 li għali għalja mhux aċċettabbli. Issa, nixtieq ngħid hawnhekk illi meta nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet irridu nżommu f'moħna illi ristrutturar ta' dejn Grek mill-Bank Ċentrali Ewropew għandu jitwetta b'mod li jiġi evitat li l-Bank Ċentrali jaqla wara li jkun xtara e, flus kontanti grigi taħt e, ikun xtrom taħt il-prezz li veru ikun ħaqqom fis-suq. Jekk aħna nħarsu lejn xinu l-mandat, forsi nistgħu nirridistribwixxu dak li dak li e, naqillaw. U dak li għandu xaqsam ma' id-dejn Grek. Imma dinja f'dwar kwistjoni oħra rridu niddiskutu fiktar dettal. F'punti fejn qed m'għandniex ftehim rridu naħdmu lejn dik id-direzzjoni. Hemm punt li aħna rridu nkunu ibsin. Aħna rridu nkunu rigorużi. Kien hemm kollega li il-menta li xuħut mill-emendi tiegħu ma ġewx ikkonsiderati. U dakin kien il għaliex kienu kontra il-vera filosofija tal-kompromess. Kiku poġġejna dawk il-proposti il fil-rapport konna mmorru kontra dak li aħna rridu naslu għalih. Allora biex ma nikkontradixxu li nanfusna ma jkunx hemm punti ta' dubju, aħna ma stajniex naċċettawhom dawk. Aħna ma rridux emendi kontra, kontradittorji, nistgħu forsi jkollna eh, emendi kontrarji daw kifa, imma li jkunu separati dawk ekkiva, basta jkunu separati. Kienem hemm punti oħra li tqajmu marix niltaq, marix nkun Eh, dettaljata ħafna issa u fl-laqat bilaterali forsi inkunu nistaw naħdmu iżjed nispiegaw l-affarijiet aħjar. Forsi iktar tard issa jkollna laqat ta' shadows, allura kifet sa mill-bidu kjoġobkom e, eh, batulna eh, kummenti tagħkom bil-miktub biex nagħmlu iktar progress fuq dan id-dossier. Grazzi ħafna. Grazzi Signora Mattias. Naddu issa għal punt li jmiss tal-agenda li hija li hija preżentazzjoni fin-numru 8 għandna r-rapport mis-Sur Gigol dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolament u dispożizzjoni amministrativi fir rigward tal-imprizi tal-investiment, kollettivti, eccetera, eccetera. Mela, Herzlich willkommen. Und schön, dass L'onorevole Giegold, Gigold, bikom. Mela. Inna issa li bdejna naħdmu fuq dar rapport u nixtieq nkellim kol dwaru l-għan nofsinhar. Nixtieq nippreżentakom il-proposta tiegħi Nħu pjaċir nisma dak li għandkom tajdu dwar dan. Għanna nixtieq nifoka fuq, limit, fuq numru limitat ħafna ta' punti il-proposta tal-Komissjoni mod fundamentali maqsuma fi tlieta. Il-responsabilità l-ewwel, it-tieni sanzjonijiet u t-tielet remunerazzjoni Ovvjament rridu nħasru li da kollu ehm, fl-isfond tiegħu li jagħti lok għal kull tip ta' mistoqsijiet li għandhom ċansmu ma' ġestjoni ta' fondi fid-daw tal-proċess kollu ta' liberalizzazzjoni li għaddejjin minnu f'daw l-aħħar snin riċenti. Qed jgħidulna li l-Kummissjoni qiegħda taħdem fuq jużit sitta fuq usits sitta illi ikompli mal usits numru 5 Allura naħseb kollha nistaw jamlina tajjeb li aħna jkollna daqxej ta' verżjoni simplifikata ta' USITS 5, UCITS USITS. Il-Komissjoni qed tipprova li tipproteġi il-konsumaturi minn riski illi ma jkunux raw jekk kumpaniji ta' ġestjoni jsibu l-jom infużhom f'diffikultajiet konsumaturi jibbenefikaw minn fermiżet protezzjoni minn ċerti avvenimenti notorji li seħħew fil-passat. Xira illi nejdu li xi E, swieq ta' pajizi terzi daw ir-regoli jistgħu jkunu e, eh, problematiċi jekk il-klijenti jridu jinvestu f'sigurtajiet e, f'ċerti każijiet ikunu jistaw jirċievu e, twissijiet minn qabel. Ikun diffiċli għalihom biex eh, eh, ċerti swieq ċerti swieq se jkunu esklużi ċerti swieq ta' pajjiżi terzi. Allura fuq dal-punti nitkellem mal kollegi biex insibu xi tip ta' soluzzjoni ta' assigurazzjoni hawnhekk. Imbagħad kif ġi suġġerit minn Faranx Peress jekk aħna jkollna reġim ta' responsabilità li jkun istrett, wieħed mill-effetti laterali huwa se jkollok limitazzjoni li ma jkunx desiderat mill-operaturi tas-suq dak li ma jkunx aċċettat huwa dak li qed jippruvaw jagħmlu l-industriji huwa li jpoġġu riskju fuq spallejn il-konsumatur u għallu dak mhux aċċettabbli. Allura jridu naraw kif nistgħu nużaw skema ta' assigurazzjoni li permezz tagħha e, e, illi il-klijenti ma jkunux jistaw jarfaw responsabil taħħa jekk ma jkunux konxi sew li taxxi tfisser. It-tieni mistoqsija kifet fil-bidu għandax taqsam ma' sanzjonijiet. hija xi ħaġa li tapplika l ħafna partijiet, ħafna punti fej għandek CRDs fej għandek id-direttiva dwar il-kapital u f'dan l-erjas kollha hemm l-idejat kollha li joħorġu u l-Kummissjoni ħarġet eh, proposta dwar sanzjonijiet li huma eh, sanzjonijiet kriminali u f'koll amministrativi suġġerixxu li daw is-sanzjonijiet ikunu armonizzati u dan huwa naħseb faqtu ħafna għal eh, għal jusis palmanna u d-dimna bħalissa inħossu li eh, għanna niprovaw, nevitaw li kunem distorsjoni f'dan il-suq. U t-tielet erja hija dwar ir-rumunerazzjoni. Nasab il-Kommissjoni għazlet eh, l-option iktar faċli li tuża eh, li tuża fondi tal-IMF, dawn mhumiex fondi tal-USIS, daw fil-fatt jimmiraw eh, grupp ferm miżar ta' klijenti fuq is-suq. U allura dinja kwistjoni biss ta' stil, modelli ta' stil katent based li ġejjin mir-regoli li saru mill-FSB, mill-Bord tal-Evalwazzjoni ta' riski. Imma temxi xi problemi li joħorġu minn dal-metodu ekkim seħ katent based. paste. Fil-rapport tiegħi jien qed li r-regoli tal-FSB dwar remunerazzjoni għandhom għandhom joħorġu kompletament. Allura, dawn huma dettalji, ħankunu f'pożizzjoni b'saħħitha biżejjed biex aħna nużaw dawn ir-regoli nadottawhom. Dimix l-iktar kwistjoni ta' pagamenti imma il rimunerazzjoni tal-kumpaniji. Hemm diversi organizzazzjonijiet illi tkellmu b'mod ċar u anka l-stakeholders għamlu għacċara u koll li l-forma ta' remunerazzjoni li tintuża minn eh, li tintuża minn kumpaniji miex tajba biżiet. Per eżempju, jista' jkollok fondi illi l-valur tagħhom jonqos imma il-kumpaniji xorta joħorġu b'miżati ta' performance joħorġu bihom. U l-kriterju ta' verifika u għajek ikunux laħqu il-benchmark neċessarja u għal ċerti fondi din il-marka issir b'mod li tamela impossibli li ma tilħaqix u taddija. Allura jina marriċ nifoka fuq kumpani speċifiċi, ħana tikom eżempju astrat. Immaġin għandek fond illi jinvesti fl-ekwitajiet u li juża bħala benchwork l-MSC u fl-istess ħin imma ikun għamel equity zoħra fi threshold companies u ikun diffiċli kif jekk kif daw l-ekwitajiet jistgħux jist, jist, jist, jelbu il-benchmark li tkun ġiet assenjata u dit qed tagħti allura erja mhix favorevoli għax tkun żvantaġġi toffri zvantaġġi. Irridu nattiraw kapital u dan iżid ir-remunerazzjoni iżjed remunerazzjoni għall-ġestjoni imma l-ideja ta' performance fees li jisiru fuq il-bazi ta' daw il-benchmarks huma dubjużi anka minnaħat tal-konsumatur u għalhekk qed nissuġġerix fir-rapporti li dawn il-performance fees għandhom jitħallew mutu mewta naturali. Jekk il-management companies jridu jżidu il-tħul tagħhom għandhom jagħmlu dan billi jattiraw lejhom iżjed fondi, iżjed flus. L-ideja imma li nużaw dawn il-benchmarks biex noħol inċentivi hija xi ħaġa li aħna kontrarja liha. L-investur għandu l-investitur għandu jkun għafdat e, biex ipoġġi fondi fejn żgur ħajdaħħal flus lura minnhom. Da huwa aħna fil-suq tal-Ubsits għanna managers tajbin ta' fondi. Jina itkellem dwar dan irrid nitkellem ma' dawk li huma partiċipanti fis-swieq, ħa nitkellem ma' dawk ma' min jiġestixxi s-swieq tar-Renju Unitu tal-Ġermanja. E, Għatem ħafna li jużaw dawn il-performance fees u dan ifisser illi hemm wisq flus illi fil-fatt ikunu ittieħdu mill-investituri u mill-klijenti b'mod mhux ġust. Jiena nħares il-qudiem biex ikolli diskussjoni ma' xedus dwar dan. Nixtieq informa l-membri preżenti wkoll fil-bidu kellna eh, l-idea li noħol u suq apparti għal usits il-Kummissjoni ddeċidiet li tħares li dan da se jkun parti mill-leġiżlazzjoni u bħala riżultat għamilt suġġerimenti fil-rapportijaj. Imma il-Komissjoni kif diġa id-deċidit li t eh, tistudja din il-proposta. U anka rapport ta' Krups eh, se jitkellem dwar dan. Jiena nħu pjaċir li nirċievi feedback dwar dan. Grazzi. Grazzi. Fissam il-PPE. Peres il rapporta mux fostna il-koordinatur l-Onorevoli Koses. Grazzi, President, kif tafu, jina u koll għandi zewċ rwolijiet, il-kollegi tijaj għandhom diversi laqat mal-Parlament kollu, u ma tantx tawni dokumenti fuq l-opinjoni tagħhom imma ħan nagħmel l mutijej Nixtieq nibda billi nifraħ lil Zven għax-xogħol tajjeb li wettaq biex infakkar li Usage 5 għad disinjat biex jibdel is-sitwazzjoni id-dispożizzjoni tad direttiva fuq alternative fund managers fija ferm iżjed dispożizzjonijiet stretti bħal depożitarji per eżempju iktar ristritta minn id-direttiva usits erba. Allura, usits erba ġiet adottata qabel maħna konna konxi e, tal-frodi madoff. Allura din il-leġizlazzjoni saret fuq l-esperienza xej pjaċevoli tal-avvenimenti madoff. Minn meta l-jubżet primarjament tinvolvi Eh, investituri bl huwa importanti għatih bħala rappo kif għal rapporter li għanna nadottaw regoli illi jgħinu u jtejbu u jixprunaw l-investiment għavolja l-istatistika jużaw illi jusitz mxit sew tul il-krizi u li daw it-tikketti huma popolari ħafna il-tikketta Ewropea għal jużis dan huwa eh, naħseb suċċess fi dan is-swieq finanzjarji nixtieq nisħaq ukoll li nix immorru lil lin ħafna fiha din. Bħala diskussjonijiet, ovvjament diversi membri ħajħorġu bl-idejat taħħam, ma tajjeb li aħna noħorġu b'soluzzjoni prattika fuq dan u ġenerali biex ma naqgħux fil fil fil eh, fin-nasba. Mxena tajjeb fuq għadin aħna immem kazijiet eh, straordinari li huma eċċezzjonijiet. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq regolament finanzjarju illi għandu jipprova jasal biex ikun suċċess, biex ikun bilanċ eh, kemm jista' jkun tajib bejn eh, prestazzjoni finanzjarja, il-kapaċità illi jiġbet tifdil u li joħroġ bi flus bħala tħul l-investituri u fuq in-naħa l-oħra li jagħti lok għal sigurtà vera biex jevita li din l-erja tkun esposta għal kriżi li aħna rajna f'partit oħra fis-swieq finanzjarji. Allura jiena żgur nistgħu naslu biex nħorġu bi bilanċ tajjeb permezz tar-rapporter tagħna huwa verament espert f'dawn l-affarijiet u anke permezz tal-elementi nistgħu ngħinuh il kol biex noħorġu b'leġislazzjoni ta' kwalità billi nibnu fuq din il-fuq leġislazzjoni ħarġet mill komissjoni hija diġà minna nifissa tajba, grazzi. Issa fissem is-soċjalisti. Grazzi sur President, għan nitkellem fissem għal-emmekati li sfortunatament ma jistax ikun fostna l-lum. Nishtiq natikom xie informazzjoni dwar xaħsepu, dwar il-xtaħsepi fuq il-rapport i kontenta ħafna bit-tibdil li sar, saru mir-rapporter, specialment fuq il-rapporti ta' tibdil dwar eh, dispozizjoni biex insaħħu il-reġim ta' sanzjonijiet u r-regolament. Tappoġġja il-ġeneralizzazzjoni li qed jagħmel is-Sur Gigold f'permess dal-fond dan il-modell Ewropew fajneja għand u għastori ta' suċċess u għahna jiddu nassiguraw li jkompli anka fid-dawl tal-krizi ekonomika u finanzjarja u essenzjali għalija li tassigura l-investitur kollu kanali siguri f'dak fil-tifdil tiegħu permezz tal-fond iridu nassiguraw ruħna f'din il-kriżi illi fil illi ninkoraġġaw tkabbir anka għall-SMEs biex inkomplu ir-responsabilità ta' daw il-fondi l-investituri jridu jkomplu ikunu jafu li dak li jagħmlu eh, deċiżjonijiet huma ikunu responsabbli huma u li jistgħu jwieġbu huma għall problemi li jinqalaw trasparenza jaw koll importanti ħafna biex l-investitur kun jaf ikun konxu ta' risk li kun jtiħu. Il-pakket il pakketta il tal usits għandu jagħti l-investituri b'informazzjoni komprensiva tal-portfolios tagħhom u l-kustodji tal-dawn l-investimenti għandhom jinformawhom xassi kollhom ħanatmu fuq emendi f'da fil-ġimetej li ġajin u il senjur l-onorevoli membru tħares il qoddim biex ikompli għaddej dan il dossier Grazie ħafna. Yes, senjor Simon. Grazie ħafna, Sur Simon, issa fil-sem liberali. Fil-sem il-rapporter. Eh, shadow Rapporteur Sun Hansen Sir Klins. Das ist ja heute eine bemerkenswerte Sitzung. Grazie, Präsident. Xejn laqqa stramba l-lum, wara l-ofsenar, pratikament xedaw skolla batu xi sostitut biex jitkellem fi Dan m'għandix jittieħed bħala sinjal ta' nuqqas ta' importanza għal dan id-dokument minkejja kollox. Usits minħabba rwol u lin li għandhom huma importanti ħafna u naħseb fl interess ta' kulħadd li niżguraw li dan jibqa' jkun il-każ. Dan ifisser li rridu namlu dak kollu li huwa possibbli sabiex bekk nevitaw il-kwistjonijiet li feġġew fl-modi. Diġa smajna bil-kas Madoff u l-mod kif dan eh, ġanna nifukaw fuq xi riski. Usage serba fil-fatt introduċa il-kunċett tal-usage pass u il-kollega semma wkoll il-fatt dwar jekk għandniex nintroduċu dan ukoll għal banek. Kien hemm ukoll min tkellem dwar il-responsabilità tal-banek dak iż-żmien, sur Gozes, ċara, il-fatt li dawn diġa jistaw jużaw ir-reġim ta' responsabilità l-liability scheme li hemm preżenti għanna nżomu f'moħna li usits jimmira fuq l-investituri iż-żar. Iżda l-idea li nużaw reġim ieħor bħala bażi hija idea tajba. L-estensjoni tal-assi eligibli kien parti mit-taħdidiet ta' dan il-proċess. Ħafna investituri jifirxu l-investiment tagħhom fi swieq emerġenti u dan huwa ta' sogru. U hija xi ħaġa li l-koll għandna narfu. Għalhekk qed nitkellem fisem l-Onorevoli Anjensen mid-Danimarka tatni xi noti biex insemmihom u jien ħanaqraħħomkom. Għanna il-depozitori, sanzjonijiet, remunerazzjoni, il-prinċipju li bank ma jistax jiġi la bħala ġestur tal-usage u lanqas fl-istess ħin bħala depozitorju usits għandhom ikunu fidejn depozitorju fl-istess ħin. Iżda ma nistgħux nindirizzaw f'usits kif bank jista' jkollu dawn iż-żewġ funzjonijiet u jiddelegom lill-parti terza u m'hemmx regoli ċari dwar dawn l-istituzzjonijiet kif jistgħu jkunu bħala depożitorju fil-fond tal-usits. Fid-direttiva tal-usits mhux ċar x'inhu dmirijiet li għandu depożitarju meta jażel jew monitora eh, kustodju. Kwistjoni bħal dawn meta jkun hemm telf għandu jkun hemm l-obbligu li wieħed ikopru l-telf ta' assi. L-istituzzjoni ta' krediti u istituzzjoni finanzjarji jistgħu jkunu depozitarji notara u l-kumpanija tal-liġi jistaw jamlu ta' sostitut għal-fond tal-usage. Wara revizjoni fl-2001 tal-direttiva tal-usage biex nwessaw il-kamp ta' applikazzjoni tal-usage kien hemm l-ewwel investimenti fil-pajjiżi terzi. Dan wassal ħtieġa li jkun hemm sub custodies Mem lebda regoli f'usage dwar x'bażi jista' juża depozitarju bħala fera f'pajjiż terz. Dan ifisser li jekk is-sab custody ta' depozitarju jitlef xi flejjes id-depozitarju jkun responsabbli. L-standard tal-responsabilità huwa varja minn pajjiż għal ieħor u anke livell ta' protezzjoni varja minn pajjiż għal ieħor. Il-komunikazzjoni tad 10 ta' Deċembru 2010 li ssaħħaħ reġimi ta' sanzjonijiet fis-settur finanzjarju ġiet inkorporata sissa f'ħafna rapporti tal-ekon. L-abbuż tas-suq, it-trasparenza direttiva ta' trasparenza fost direttivi oħrajn. Dan ifisser ridu nsaħħu reġims anke għal usit. L-evalwazzjoni tal-Kummissjoni uriet ukoll li l-Istati membri għandhom differenzi kbar f'sanzjonijiet pekunjari anke għall-istess tipi ta' ksur ta' regoli, hemm kriteri differenti fir-rigward Eh, deċiżjonijiet li jittieħdu għal sanzjonijiet amministrativi u hemm differenzi wkoll kemm jintużaw liema frekwenzi jintużaw dawn is-sanzjonijiet. Il-kollega tkellem anka aktar fuq ir-remunerazzjoni u Andrea Jensen tajt li hemm iktar attenzjoni li għandi tingħata fuq il-profitt. Dan fisser li il-managers ħafna drabi jieħdu ħafna riski mill-profil pubbliku privat ta' dawn il-fondi. Hemm il-fatturi wkoll ta' remunerazzjoni li qed jiġu pubblikati u għalhekk għandu jkun jus bħala ġustifikat li qed jiġu proposti l-modifikazzjonijiet. Grazzi ħafna, issa is-sur kaval f'żamisjar. Uh, thank you very much and uh, I... Grazzi ħafna, nilqa dan ir-rapport kella tħabbat wiċċa ma' twelit ta' wilt u kollu ta' eh, ħafna eh, affarijiet oħra f'ħajjeta u lek naf li hija sfida xi missier fil-fatt. U tajjeb li qed naraw regolamenti u direttivi oħrajn huma referiti wkoll fir-rapport. Irridu nitkellmu dwar l-aġġornament ta' liġi mal-IFMD u rridu niddiskutuha din. Fuq ir-responsabilità tad-depożitarji hemm tħassib minnaħat tiegħi. Jena nappoġġa bisħiħ il-fatt li rridu jkun hemm backstops importanti li dan daħanni anke fid-dibattitu fir-rigward il-każ ta' Medoff. Meta fil-każ ta' Medoff qatt ma li kien hedge fund u f'ħafna każijiet kien hemm investituri tal-usits jew hekk imsejħa investituri tal-usits u għalhekk tajjeb li għandha daw il-backstops fis-seħħ. Naħseb il-koll naqblu li hemm konsens ma jistax ikun hemm differenza politika fuq dan li meta jkun hemm telf irid ikun hemm xi ħadd responsabbli. U għalhekk aħna sodisfatti li għandna nagħmlu konformità bejn l-AIFMD fuq din id-direttiva. Irridu niddiskutu fejn dan il-depositorju għandu jgħaddi u jekk jistax jgħaddi responsabilità. Kwistjoni li kellna anke fid-dibattitu ta' qabel l-AIFMD u anke fir-rigward il-pajjiżiet jiżviluppaw. Għaliex il-kontraparti ma kienx eh, imperialista bil-fors mill-pajjiżi ta' karna ġomba jdew jaqbatu jgħid li ħajimxi kollu skont ir-regoli ma kien waqqaf diskussjoni tħessre anke fid-dibattitu ta' qabel u tajjeb issa li il dibattitu anke għal pajjiżiet jiżviluppaw. Iżda hawnhekk irridu naraw fejn fund manager jew klient jekk jistax jinvesti f'pajjiż imma mbagħad ikun hemm tħassib għad-depożitarju. Depożitarju li ma jridx jieħu responsabilità, ma jridx jieħu riskju, iżda l-kwistjoni hawn hija X'jiġri jekk il-fund manager eh, jinsisti li jkompli investi. F'dak il-każ irridu naraw minn ħajkun responsabbli. Nilqa l-punt li għamilt li nsibu mod biex id-depozitarju kun jista' jgħaddi l-responsabilità f'dawk il-każijiet biex ninkludu wkoll il-pajjiżi li jiżviluppaw, imma fl-aħħar mill-aħħar jekk ikun hemm telf ta' flus, irrid ikun hemm xi ħadd responsabbli. Huwa ġust li nistennew li depozitarju jkun responsabbli meta huma jgħidu eh, li ħajkunu kontra investiment ċertu każijiet u jekk le nwaqfu l-investiment fil-pajjiżiet iżviluppaw, jiena nemmen li għandna nimħeġġu wkoll l-investiment fil-pajjiżiet iżviluppaw kemm jista' jkun possibbli. Fuq remunerazzjonijiet għandi xi tħassib waqt id-diskussjonijiet ta' CRD tlieta eh, aħna għedna li ħajkun sproporzjonat għal fund managers vis-a-vis il-bankiera ħafna drabi ntqal li dawn m'għandhomx riskju sistemiku, hemm modelli ta' negozji differenti u mhumiex eh, meqjusa li rridu jgħaddu rendi kont. Iżda hemm il-kwistjoni wkoll tal-prestazzjoni. Ma naħsibx li l-limitu tal-bonuses huwa l-aqwa triq il-qoddim. Irridu naraw xem fiħdan CRD tlieta biex bekk il- fund managers ma jkunux indirizzati ħażin akkosta kollox. Irridu nkoll linji gwida skont l l-AIFM u remunerazzjoni tagħhom u rridu naraw kif il-managers tal-fondi eh, għall-investiment alternattiv ħan indirizzawhom. Fuq il-miżati tal-prestazzjoni naħseb li l-prinċipju ewlieni huwa ta' livell qoli jien nixtieq bħala grupp ta' ICR naraw konformità bejn il-prestazzjoni globali u l-prestazzjoni ta' dawn il-managers qed niddiskutu dan mill-ġdid u hemm bżonn li jkun hemm xi tip ta' allinjament. Iżda issa naraw kif dan ħaniksbuh. U rajt f'dokumenti oħra fejn mhux dejjem kien possibbli li jkun hemm eh, li nżewġu flimkien il-prestazzjoni u lotjiet finanzjari, ħafna drabi jkun hemm pereżempju benchmarks olin, automarks olin fejn tara l-managers li jitħallsu anke jekk ikun hemm prestazzjoni ħażina u għalhekk hemm mod kif nistgħu nagħmlu tajjeb għal dan jew argument tekniku wisq. Nħares il-qoddim diskussjoni m'għandix pożizzjoni ibsa fuq dan imma les li niddiskutu. E naraw x'ser ikunu l-implikazzjonijiet ta' dak li t-profaw niksbu. E nisploraw dan il-punt flimkien, naraw jekk nistaw niksbu allenjament bejn il-mizati ta' prestazzjoni u lotit finanzjari li nataw il-managers, eccetera nemmen li għanna ntejbu il-livelli tal-protezzjoni kemm jista' jkun mill mela għan introduċu dispożizzjonijiet u rekwiżiti li jista' jkollhom konsegwenzi negattivi. Nħares il-qoddim biex naħdem ma' rapporter fuq dawn il-kwistjonijiet, naf li għandhom għandha ħabtu wiċċhom mal-twelit ġdid fil-familja tagħhom, imma nittamaw li kun nistgħu nimxu qudiem anke rapporter fuq dan. Kamal Dilaw. Grazzi, Sur Kamal Mawħat tal-Gwel nista Nitkellmu, jitkellem għalek naddija rapporter Sur Gwel. Thanks first for the positive. Grazzi tal-feedback pozittiv mod ġenerali, xtaqt nagħmel ftit kommenti malajr malajr. L-ewwel nixtieq niċċara li ma nafx jekk is-sommarju tiegħek fuq il-rimarki ta' Pascal Konfan kienx karikatura hawnhekk imma jiena ċert li bħala Ministru għall-Iżvilupp fi Franza huwa favur ukoll li jkun hemm iktar investiment b'saħħtu fil-pajjiżi tiżviluppaw. Iżda naqbel miegħek li bażikament anke il-fondi għandhom rwol x'jaqdu biex waslu l-investiment u memxejn ħażin jekk dak li kun jinvesta, jinvesti u investituri jixtiequ jieħdu sem fil-introjti li jiġu indirizzati f'dan is-suq li jiġu miksuba f'dan is-suq. Iżda rridu nagħmlu distinzjoni u hawn nixtieq nikkommenta għal dak li qal Wolf Klins li jekk irridu nieħdu riskju per eżempju, billi tinvesti f'ekwitajiet minn pajjiżi emerġenti, ma triċ bħal investitur li fl-istess ħin tieħu sogri li ma tistax tagħmel tajjeb għalihom u ma tkun stax tara jekk id depozitarju għamil xogħol tajjeb u din hija differenza. Naħseb li huwa aċċettabbli iva u parti mill-mudell ta' usage jekk tinvesti pereżempju fil-Brażil li tieħu sogri kollha fil-żvilupp tal-ekonomija fil-Brażil u l-pajjiżi rispettivi li tinvesti fihom. Mhux aċċettabbli min-naħa l-oħra li mod mhux trasparenti tittieħu riskju wkoll dwar kif id depozitorji fil-Brażil ikunu ġestiti dawn żewġ affarijiet differenti. Għaliex sabiex ikollok swieq kap ta' kapital effiċjenti dawk li jinvestu jieħdu riski irridu jkunu jafu eżattament x'sogri qed jieħdu x'mhux qed jieħdu u l-investituri normali ma jkunux kapaċi jagħmlu dan speċjalment f'usits u anki li jkunu jistgħu jevalwaw il-kwalità tal-depozitarji rispettivi Għal daqstant jiena nħoss li huwa ġustifikat dak li qed tipproponi l-Kummissjoni li f'dan il-każijiet il-usage ikunu koperti anke minn barra u anke jkun hemm regoli stretti ta' responsabilità. Jekk ikun hemm xi operaturi fis-suq fl-industrija li jgħidu din diffiċli nkopruha u twassal għal nuqqas ta' investiment li aħna ma nixtiqux, dan nistgħu niddiskutuh, naraw xinu ħsieb tal-Kommissjoni li tidher kemm xejn burda ta' ħażina f'din il-kwistjoni, imma issa bidlu femtom id-dera u għalhekk irridu naraw jekk dan hux ġustifikat u jekk huwa najdu każ ngħidu iva jekk u hemm soluzzjoni bbażata għall assigurazzjoni li tagħmel tajjeb għal dawn is-sogri u zommu mill-bot mill-investitur tajjeb wisq. L-istess nistgħu ngħidu meta nagħtu ħarsa lejn l-appoġġ fir-rigward ir-reġim ta' sanzjonijiet. Dan pożittiv. Meta nitkellmu dwar ir-remunerazzjoni, jiena nisħaq sempliċement li iva naqbel li il-prestazzjoni u s-salari ridu jkunu relatati, imma naħseb li fis-suq tal-fondi din ir-relazzjoni teżisti xorta waħda għaliex il- fondi u tistaw taraw tabelli differenti, il-fondi ta' prestazzjoni għandhom influssi kbar u għalhekk hemm inċentiv kbir li ikun hemm riżultat tajjeb fil-fond tiegħek. U jekk titkellem mal dawk li huma kburin fir-rigward il-fond, rridu li kunem tkabbir, u dan jekk ikun hemm tkabbir, ovvjament ikun hemm introjtu tħul ikbar. Iżda dak li rridu naraw fis-suq huwa jekk tkun għamilt benchmark mhux trasparenti u mbagħad tikseb paga ola. Hemmhekk xiġri. U hemmhekk hemm xettiċiżmu, dan għandna diskutu. Il-kwistjoni ta' kultura ta' bonuses li għandna f'ċertu parti tal-industrija. Għal raġunijiet tajbin aħna fil-CRD edna li ħan morru kontra dil-kultura ta' bonuses. Naf li kienet kontroversjali u aħna t-suġġerixxu bażikament li dan namluħu kol f'din il-parti tas suq ukoll ma nafx, imma bosta minn nisna nafjien, mumiex qed jimxu lejn bonus wieħed wara li ieħor f'livelli olin ferm, imma jaħsbu tassow li l-industrija finanzjarja kalla regoli differenti meta tapplikalija meta mqabbel ma' osma oħra, anke meta jieħdu eh, xogħol bis-serjetà hemm ħafna xogħol fl-industrija finanzjarja, iżda din kultura lejn profitt fuq medda qasira ta' żmien u bonus iżolin fuq eh, medda qasira ta' żmien għandna nagħmlu tajjeb għalija f'din l-industrija finanzjarja. U f'ħafna eh, nies li tkellimt magħhom f'pajjiżi u anke fil-qbija tal-Ewropa jidher li hemm bidu ta' bidla f'din il-kultura. Lest li niddiskutu dan bil-kalma kollha, provajna nispjegaw il-pożizzjoni tagħna permezz ta' numru ta' rapporti u għalhekk loġikament ħanipruvaw inkomplu f'din id-direzzjoni Nżammu f'moħna li l-klijenti ta' usage ħaqhom iktar protezzjoni ola meta mqabbel ma' investiment f'hedge fund li għandu uh, grupp tal-mira differenti u hemm ċertu bidliet minn naħa tal-Kummissjoni li għandhom x'jaqsmu mar-regoli rispettivi ta' dan. Nħares il-qoddim li naħdem magħkom, speċjalment anki ma' Kamal u miegħek il-kollega li ieħor nirringrazzjakom. Grazzi, Sven. F'dan l-istadju nistgħu niqfu għaw nieqfu sal-5 ta' orlof senar għaliex il-punt li jmiss fuq l-agenda palma tafu huwa l-laqa tal-Kumitat eh, tal-Kumitati Konġunti Ekon u Empl mal-Kummissarju Andor. Skadenza l-emendi nsejt ngħidilkom hija 17 ta' Deċembru, konsiderazzjoni tal-emendi ser isseħħ il-21 ta' Jannar is-sena d-dieħla u l-votazzjoni fil-Kumitat mistennija l-isseħ il-25 ta' Frar il-vot fil-plenarja mbagħad għandu għata għandu jrid jiġi konfermat. Kif kont qed ngħid qabel, il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa fil ħamsa ta' warlof senar laqa konġunta mal-Kummissarju Ren Lazlo Andor fuq dialogu ekonomiku u l-AGS, l-starriċ annwali ta' tkabbir. Nifu għaw, grazzi ħafna.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 You say this is not yet joint meeting. Right. Okay, everybody, um, this is this is not. Tajjeb. ndim mish il-laqgħa konġunta lissa, għadna qed nistennew il-kummissarji jaslu, izda mill-punt di vista tal-Kumitat Ekon qatt Kenniex la vizi tal-President tiegħi nifsi fuq numru ta' aspetti u għalek ħanna fżakom fuq dawn la vizi malajr kemm jista' jkun sabiex jgħaddi l-ħin jelħaq jaslu kummissarji. L-ewwel nett dialogu ekonomiku ma' Jean-Claude Juncker, il-President tal-Eurogroup, bħalma tafu kien ser ikonna din laqa illum wara l-ofsenar iżda s-sur ġeman formana li mhux disponibbli minħabba ċirkostanzi li ma setax ibassarhom minn qabel u jiena l numru ta' dati possibbli f'Diċembru u f'Jannar għal dak dialogu ekonomiku tant importanti. Palma tafu u l-koll, issa ser ikonna l laqa li kienet mistennija mal-Kummissarju Ren u Andor li kalla tkun għada ma ikonna din laqa issa minħabba mpen importanti tal-Kummissarju Ren u dan ġi post f'data iktar qoddim ġifir issa wara l-obsenar. kollox mexa ħarir fl-opinjoni tagħna, se naraw jekk ikun hemm interazzjoni fuq id-direttiva CRD u r-regolament CRR. Aħna tkellimna, kellna dialogu politiku tlieta u l-ħamis fi Strasburgu fuq kwistjonijiet pal per eżempju definizzjoni ta' kapital, proċeduri ta' benchmarking għal approċċi ta' ratings interni u finanzi kummerċjali. Laqa teknika seħħet l-erba biex tinkorpora il-ftejmiet għal testa kompromess u l-laqa ta' trialogu politiku ser isseħ għada wara il-laqa straordinarja ta' Ekon. U dek nistenna li tibda madwar l-11 ta' fil-ħodu. Fuq Tupek kienem żewġ trialogi fil-axija fi Strasburgu inkiseb progress fuq iż-żewġ abbosta rapporti għatem kwistjoni pendenti fuq il-lingwaċ għal ġdida kontra l-evazjoni tat taxxi, l-informazzjoni fuq l-abbozz tal-MOU u anki fuq il-QMV inversa fil-rapport Gozes. Hemm kwistjonijiet pendenti wkoll fil-rapport Ferreira fir-rigward il-kapitlu 3, l-atti delegati, l-lingwaġġ preċiż fuq dialogu ekonomiku u kif inqisu wkoll il-xkilijiet ekonomiċi u diffikultajiet ekonomiċi fil-proċedura ta' deficit. Trialogu fuq dan ser iseħ ukoll il-ħamis, ġifiri għada. Fuq il-CRAs, eh, trialogu seħ il-bira fil-fat fuq dawn l aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu seħ fit-20 ta' novembru fil-fat tikkorreġi ruħar kellima bis-sem tal-Kummissarju Barnier Kenna wkoll laqa il-bira fuq kwistjoni pendenti li kienu ratings ta' dejn sovran, rotazzjoni u anke il-kompetizzjoni. Fl-aħħar, il-konferenza tal-presidenti tal-komitati ta' finanzi f'Nikosija fejn kien hemm il-Viċi President Stolojan li jirrappreżenta l-Kumitat Ekon f'dik il-konferenza ta' presidenti fejn kien hemm sessjoni dedikata għal semestru Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali. Fil-waqt li ninsistu li kien ruol tal-Parlamenti Nazzjonali li deċidu fuq budgets nazzjonali, ir-rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali rikonoxxew il-merti tal-Semestru Ewropew bħala għodda biex ittejjeb il-governanza ekonomika u laqgħu l-inizjattiva li ttieħdet mill-Parlament Ewropew biex norganizzaw ġimgħa parlamentari fuq is-Semestru Ewropew insistow fuq il-ħtieġa li ninfoka fuq numru ta' suġġetti u lenin fi sessjoni ta' dik il-ġimma parlamentari. Nista' nżid ukoll li kellkom ir-rapport fuq delegazzjoni għad Dublin iżda tkellimna wkoll dwar dan is-suġġett mal-presidenza mal irlandiża li ħad tidħol dal-waqt mill-ewwel ta' Jannar u ħajqisu wkoll dawn l-istrutturi eżistenti u jdaħluha fil-laqat strutturali li hemm maħsubin hemmhekk. Dan it-tmim tal-avviżi tal-President għad fadlinna biex nibdow bil-parti li jmiss tal laqatana tagħna, laqa konġunta u għalhekk nistennew ftit momenti oħra. Grazzi. Okay. Okay, we will we yeah. start straight away. Thank Nibdow minnu fih, grazzi ħafna. Forsi notajtu li għanna l-Kommissarju Ren fostna. l kommissarju Andor eh, ġimizmum l konferenza stampa u għalek nbidlu kif xej sistema u nimmodifikaw daqxejn l-agenda skont kif jaqblilna u naraw minn ikun hawnhekk l-ewwel. Nilqa l-Kummissarju Ren, nilqa l-Kummissarju Endor antiċipatament u anke l-membri tal-Kumitat Ekon u tal-Impigi empl għaliex din hija laqgħa konġunta. Naħseb aħjar formalment nieħu l-adozzjoni tal-aġenda l-ewwel nett, m'hemmx oġġezzjonijiet mela adottata U apparti mill fatt li nistaw naddu għal mistoqsijiet għal komissarju Ren qabel ma jkun għal komissarju Andor, naħseb li l-aħjar nimxu hekk, tajjeb nimxu hekk mela. Naddi l-kelma issa lil Oli Ren biex jagħmel prezentazzjoni tiegħu għal 10 minuti. Thank you, thank you Sharon. I, I try to explain. The... Grazzi, President. Niprofa nispiega l-ekonomija Ewropea fa' xar minuti. Sfida kbira din. Sinjuri, ġej dritt mill-laqa tal-Kommissjoni, bdejna dal-ħodu fit-8 ta' fil-ħodu fil-fatt, wara numru ta' ġemat ta' tħejjijiet, kemm tal-blueprint tal-Kommissjoni lejn ekonomija eh, lejn Unjoni Ekonomika Monetarja ġenwina wara tħejjijiet ta' ġemat sħaħ tal-stħarriċ annwali ta' tkabbir l gs temmejna l-laqa fil-fat xi nofsija si għajlu u ħallejt il-President Barroso fil-konferenza stampa. U Lazlo Andor, il-kollega tiegħi ħajkun hemmhekk u mbagħad jiġi hawn fostna dal-waqt ġala darba il-esti mill-konferenza stampa. Infakkar dak li qal Jacques Delors li aħna neħtieġu kemm il-periti kif ukoll dawk li jġildu tifi tan-nar għall-ekonomija Ewropea u jiena nikkonferma li din il-ġimgħa jiena wettaqt din it-talba ta' Jacques Delors għaliex it-tnej u tlieta ħdimt snin persuna ta' tifi tan-nar fil-dokument u l-aħħar 48 sija jiena ħdimt fuq il-blueprint lejn Unjoni Ekonomika u Monetarja Ġenwija essenzjalment dan ifisser li nerġgħu nibnu mill-ġdid il-fundamenti, il-pedamenti tal-Ewropa. Kuntent li qiegħed hawn fostkom illum u għandi din l-opportunità għan nitkellem dwar istħarriċ annwali ta' tkabbir li adottajna fil-fatt kifet xi sija ilu. Dan l-istħarriġ annwali ta' tkabbir hija komunikazzjoni fejn il-Kummissjoni tistabilixxi x'inhuma l-proposti tagħna għal prioritajiet politiċi u ekonomiċi tagħna u tibda semestru Ewropew il-ġdid li ser ikun fil-fatt it-tielet wieħed. L-iskambju ta' femmit tagħna huwa parti importanti ta' dialogu ekonomiku tagħna u hija tiseħ f'mument importanti fejn l-istituzzjonijiet Ewropej kollha qed jagħmlu dibattitu dwar kif il-qafas istituzzjonali u leġislattiv tal-EMU għandu jiġi mfassal u riformat. Intom preżentajtu l-punti di vista tagħkom fil-rapport Tyson li ġi diskuss fil-plenarja fi Strasburgu l-ġimgħa li għaddiet dan kien fwaqtu u kontribuzzjiwi ħafna minnaħa tal-Parlament, apprezzajni ħafna, jiena kont kontent nara li naqblu fuq ħafna oqsma u jiena nittama wkoll li taraw li dawn il-ftejmiet jiġu riflessi fil-blueprint tal-Kummissjoni li ġiet adottata kifett milux illum. Qabel ma ngħaddi għall istħarriġ annwali ta' tkabbir ngħid kelmtejn fil-qosor fuq il-blueprint. Blueprint għal EMU ġenwina speċjalment fuq kwistjoni jiet li għandhom relazzjoni importanti mal-Tupek u li huma importanti anke għal dan il-Parlament Ewropew. Il-blueprint tal-Kommissjoni tistabilixxi roadmap ċara azzjonijiet meħtieġa fuq medda qasira medja u twila ta' żmien biex bekk inwaslu EMU ekonomika ġenwina. fuq medda qasira ta' żmien irridu nimplementaw dak li diġà qbilna dwaru u nadottaw dak li hemm bħalissa fis-seħ fi żmien ta' 6 xhur 18-il xahar li ġejjin. Iżda ntejbu wkoll il-qafas biex ikun hemm leġiżlazzjoni sekondarja oħra fuq medda medja ta' zmin na bżonn riformi li jkun hemm nirdu negozjati għalihom u fuq medda twila ta' żmien qed basru riformi li jitolbu aktar bidliet fondamentali li trattati. Matul dal-proċess kollu, il-blueprint jagħmel bilanċ bejn responsabilità aktar b'saħħita u solidarjetà aktar b'saħħita fih il iż-żona euro. Tipproponi wkoll passi sabiex niżguraw li jkun hemm leġittimità demokratika u responsabilità. Mod partikolari billi niżguraw li jkun hemm involviment adegwat tal-Parlament Ewropew. F'ħafna aspetti il-blueprint jimxi lejn un EMU ġenwina li huwa rapport li jintom appoġġajtu il-ġimgħa li għaddit fi Strasburgu fir-rapport tagħkom. Bħala parti minn dan ir-roadmap li huwa f'waqtu rridu naraw miżuri biex nappoġġaw it-kabbir fuq medda qasira ta' żmien dan għandna niksbuh permezz ta' koordinazzjoni ta' politika ekonomika msaħħa permezz ta' aġġustament u sorveljanza ex ante u il-ħolqin ta' strument ta' konverġenza u konsolidazzjoni. Esprimejna u koll li lesti nesploraw fejn huwa possibbli li namlu Eh, dispożizzjonijiet eżistenti fuq il-patt ta' stabilità u tkabbir biex niżguraw li jkun hemm investiment biżejjed fil-miżuri li appoġġaw it-tkabbir. Introduċejna miżuri biex intemmu EMU ġenwina u qalila għal medda medja ta' żmien billi nagħmlu progress lejn it-tisħiħ tal-koordinazzjoni tal-politika ekonomika li tfisser li naqsu d-dejn pubbliku li timur lilin mill-kriteri tal-patt ta' stabilta u tkabbir, diġa. Permezz ta' twaqif ta' fonta fidwa per eżempju jew inkella il-ħruġ komuni tal-karta tal-flus tal-euro. Dan jikontribwixxi li noħolqu suq ta' titoli msaħħaħ tajjeb fuq medda qasira ta' żmien jikontribwixxi li wassal la stabilta finanzjarja. Għalhekk, kollox ma kollox, il-blueprint jirrappreżenta mod konkret il-qoddim lejn EMU b'saħħita u qalila li timxi id-fit ma' settur mal-settur msemmi fil-rapport tal-Parlament Ewropew u mal-ħtiġijiet li jrid il-Parlament Ewropew irridu nkunu realistiċi dwar id-diffikultajiet li hemm iżda tistgħu isserħu raskom il-Kummissjoni ser tmexxi din ir-riflessjoni l qoddim Nittamaw li dan l-impenn iwitti triq għal ftehim fuq il-leġiżlazzjoni tupek fil-jiem li ġejjin. Sinjuri, fir-rigward il-prioritajiet l-oħra tal-istħabriċ annwali ta' tkabbir, l-AGS jiena nixtieq nisħaq fuq tlett oqsma ewlenin mill-ħames oqsma li jem. Lazlo Andor jindirizza mbagħad il-kwistjonijiet marbuta ma' l-impjigi u li nindirizzaw ukoll il-livelli għolja ta' qatt li naħdmu fl-imkien fuqhom mill-qrib. L-ewwel nett irridu ntemmu il-riforma u l-indirizzar tas settur finanzjarju mhux kwistjoni li nsalvaw il bankira huwa niżguraw aċċess għal finanzi lin negozji li huma l-ekonomija reali fil-verità, speċjalment l-impriżi żaru ta' daqs medju. Aċċess imtejjeb għal finanzi għal kumpaniji huwa essenzjali biex insaħħu il-pedamenti għall-esportazzjoni u l-produzzjoni industrijali. Naħtieġu insaħħu investiment proattiv kemm fuq livell pubbliku u privat biex ikonna ekonomija reali li terġa' tqum fuq saqaja. Għalhekk iż-żieda tal-kapital ta' salvataġġ tal-Bank Ewropew għall-Investiment li ġie deċiż mill-Kunsill Ewropew mill-proposta tagħna diġà se jkun rifless fil-programm ta' self tal-EIB mill-bidu ta' sena d-dieħla. Aħna għanna nappoġġaw investiment totali fil li huwa stmat ta' 300 biljun fuq 3 snin fuq l-innovazzjoni u l-ħiliet, l-aċċess tal-SMEs għal-finanzi, effiċenza ta' rizorsi u l-infrastruttura strateġika. It-tieni rridu nkomplu triq li ħadna riformi strutturali u f'dan ir-rigward għandna riformi li għaddejjin bħalissa fl-Italja, fl-Ispanja, fl italja fl ispanja u effettivament fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk irid isir aktar sabiex intejbu l-ambjent tan-negozju biex ikun aktar faċli l-imprenditori jibdew kumpaniji ġodda u ikomplu ikatru dan il-qasam. Għalhekk il-prestizzjoni tal-sistemi ta' edukazzjoni irridu jiżdiedu, irridu ninvestu fil-kapaċità Ewropea jekk aħna rridu nkunu kompetittivi fuq ix-xena globali. Jridu kompetizzjoni wkoll ta' servizzu l-enerġija li għandhom jiġu indirizzati minnu fih kemm jista' jkun. It-tielet, neħtieġu niżguraw is-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi tagħna bil-konsolidazzjoni fiskali li isseħ mod intelligenti. Dan ifisser li nżommu investiment fuq li huma essenzjali għad kabbir fil-ġejjieni, pal per eżempju riċerka u l-innovazzjoni, l-edukazzjoni u l-enerġija. Il-governanza ekonomika msaħħa tkompli tipprovdi l-aqwa qafas biex bekk il-finanzi pubbliċi jerġgħu ikunu fuq livelli sostenibbli. U qed iqisu wkoll il-ċirkostanzi speċifiċi tal-pajjiżi differenti. Li huwa importanti huwa li kif qed qabel il-patt ta' stabilità u tkabbir ma jiġix imxekkel imma jiffoka fuq deficit strutturali li jagħmel tajjeb għall-impatt ta' miżuri ta' darba fil u anki ċiklu ekonomiku kollu jiġi indirizzat. U għalhekk il-Kummissjoni qiegħda tiffoka l-ewwel qabel kollox fuq il-sforzi fiskali u l-sforzi strutturali meta tara l-evalwazzjoni tal-konformità tal-Istati membri anki jekk faċli iktar li taqbad ma li minn u l-aktar dajjef fil-dibattitu pubbliku. Nista ninformakom ukoll li fil-fatt mill-blueprint imma għandha relevanza konkreta għal tkabbir ekonomiku, l-konsolidazzjoni, aħna ser nesploraw aktar modi fiħdan ir-regoli eżistenti tal-parti preventiva tal-patt biex ninkorporaw programmi ta' investiment fil-valwazzjoni ta' programmi ta' konverġenza mod preċis ta' ċertu kondizjonijiet li waslu għal programmi ta' investiment pubbliku li mumiex rikorrenti li jtejbu l-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi u li jistaw jikwalifikaw għal devjazzjoni temporanja għal għanijiet fuq medda medja ta' żmien. Dan jista' japplika per eżempju għall-investiment tal-gvern proġetti simili li jumkunu finanzjati mal-Unjoni Ewropea li huwa konsistenti mal-politika ta' tkabbir ġenerali tagħna u konsistenti mal-patt ta' stabilta' u tkabbir. Għalhekk, Sinjuri, biex nagħlaq Mxejna ġmienna f'dawn l-aħħar sentej tlieta fir-riforma tal-governanza ekonomika tagħna, neħtieġu nkomplu naħdmu lejn tkabbir sostenibbli u għal aktar impjiegi livell ta' impjigi aħjar u għalhekk istħarriċ annwali ta' tkabbir hija witti triq għal dawn il-politiki li jistgħu jgħinu l-Ewropa tqum fuq saqajja u sala l irkupru. Is-sena d-dieħla biex insaħħu l-irkupru u l-tkabbir ekonomiku fis-snin u fil-perjodu li ġejjin. Bekk nkunu nistgħu niffaċilitaw kemm il-twaqif ta' tkabbir sostenibbli u anki il-tkattir tal-antijiet tax xogħol u anki konsolidazzjoni fiskali. Grazzi ħafna. Uh, thank you. Um... Grazzi. Xorta għatna kummissarju wieħed biss għaliex issa u qiegħed il-forzi tal-stampa fismak u koll u inti għamnek ħaj kollok tiħu. Xsib il-da kumitat fismu koll, għalek għan id-diskutu e e eh, li jesġi bat. Leġi jessu bat maħna għan saqsu l-mistoqsijiet minn tista tpeġbom l-ewwel is-Sinjura Ferreira u mbagħad is senjura Fontaine Elisa Kjerġba. Grazzi kummissarju nitkellem bl-Ingliż ħalli forsi nkun iżjed ċara. Aħna issa qegħdin inħejju l-AGS li jmiss u nirringrazzjak tal-li għatti li parlament għandu rwol addizzjonali fil-kwissjoni, ma naħseb idu nkunu onesti l ewwel net anki dwar ir-riżultat tal-ġestjoni tal-kriżi sa' issa u naħseb li idu nkunu onesti u nirrikonoxxu l-fatt li l-istrateġija ta' konsolidazzjoni sfortunatament ma ħadmitx Il-Komissjoni għamet ħafna xogħol sabiex tipprova eh, sib sinjali tal-kupru qada l-isforz speċjalment dawk il-pajjiżi li qegħdin jisegu rakkomandazzjonijiet b'mod fidil ħafna mal-fattu li dawn l-isforzi ta' austerità. għal għadin issa jieħdu livelli bla preċedent il-bidla fil fiskali dola ħar snin kienet 18 punt fil-Greċja, 7.5 fil-Portugal, 6.5 fil-Spanja, 4.5 fil-Italja u x'inhuma ir-riżultati tiegħek. L-austerità waslet għal riċessjoni kbira fil-pajjiżi konċernati, il-pajjiżi dejjem eh, sejri l-lura qed ikollna il-, -pajizi il-contagion u koll, għazin ikollna spirali eh, li dejjem sejra għallar, għazin naraw u koll li it ta' zona euro huwa negattiv għas sena d-dihla u ħajkun negattiv probabli anki din is-sena. Deficit zumbatu l-spread sejrin il-fuq u mux l-sfer u il-qat sploda bħal qat qabel u għat jaffetwa kif inti fċertu pajizi sa nofs iż żazah illi m'għandhomx futur qudiemhom. Issa il-bizzejiet naħseb li ċittadini ma jistawx jiexu sena oħra b strateġija li ma twassix riżultati. Nis għadin jaċċettaw il-sagrifiċċji jekk ikunu jistaw jemnu li ħajaslu ximkien bihom. Aħna irridu nurruhom li għanna raġun. U inti tit tkun ukoll ta' tipprova li għandkom raġuni du kostruttivi u eġġies indipendenti issa nħarġet minn tlet istituzzjonijiet akademiċi li manna lebda dubju fuq il-kompetenza taħħana l-OSCE minn Franza, li CRM minn Danimarka, la jem kemmil Ġermanja, dam ġer prezentati il-biraħ, u juri li fi żmien ta' riċessjoni il-sforz ta' konsolidazzjoni irrid eh, jirallenta daqsxejn rridu nifirxuħ fuq periodu jitwal, speċjalment għal 2013, aħna irridu innaqsu l-isforz ta' konsolidazzjoni b'85 biljun euro jekk ma rridux illi konna zida ta' għat li tkompli tisplod l fuq Għalhekk ftarni ni konkret, nistaqset let mistoqsijiet, la għanet intom l-esti li t-diskutu ma' partijiet oħra interessati kwalità ta' tbassir it-tininet. Intom tirrikonoxxu li l-pista d-dejn fuq l istat membri individwali hija kwistjoni kritika u allura x'intom eżattament lesti li tagħmlu f'termini tal-Eurobills u dak il qed jitlob il-Parlament fi tat-tupek u it-tielet net intom tirrikonoxxu l-fatt illi l-inizjattiva ta' tkabbiru l-impjiegi ġunju hija ma m'għandix termini konkreti u l-isbilanċi makroekonomiki ma' waslu għal-ebda talba fuq il-pajizi li għandhom surplus biex waslu għal-maġri ta' manuvra fiħdan iż-żona euro dan huma tliet mistoqsijiet importanti ħafna lina grazzi ħafna kummissarju. Um, I'll give the floor now to Grazzi ħafna Veronika Kirchbuk. Grazzi ħafna Signora President, Sur Kummissarju. Jena nirringrazzjak tal-li qiegħed hawnhekk u nittama illi tkun tista wkoll jiena għatmana il-Komissarju Ardor u forsi speċjalment dak għandu xaqsa ma' kustjoni tampjegi iktar e, ikun tajjeb illi kieku jkun qiegħed fostna diffiċli nagħmlu mistoqsijiet il kummissarju għandor jekk laqas biss qiegħed hawnhekk u smajna xi kellu xi jgħid. Issa, mbagħad għandna dan għal-AGS iridu nistudja sabiex naraw eżattament ċajkunu dawk il rakkomandazzjonijiet li jsew kunu utli kemm għall kif ukoll għad fassil tas-semestru Ewropew bla dubju. Aħna ninsabu f'sitwazzjoni komplikata ħafna. U naħseb illi jidu nifokaw fuq ċertu prioritajiet illi nbidew mis-semestru ta' qabel Iżda illi ma wasa ġa rizultat li kol konna għadin nishti u għalhekk nixtieq li ż-żewġ kummissarji għal daqstant ikunu jistgħu forsu jiduna x'jaħsbu fuq sitwazzjoni x'sar sissa x'inhuma l-prijoritajiet illi jistgħu jgħinuna noħorġu jew nippruvaw noħorġu minn din il-kriżi. L-ewwel punt li hija priorità hija l-mira tal-Istrateġija Ewropea 2020 l-Ewropa ma tistax tasal tard għal Eh, appuntament tant importanti bħalma huwa sena 2020 eh, u da tasal aħna ridu nwettqu il-bidi tagħna u nkunu serji anki ma dawk li għadna ma nixxilniex nilħu ġifieri eh, tkabbir sostenibbli, intelligenti. Sfortunatament ma tantx ħdimna u avvantajna fuq dan anzi morna lura forsi anke minħabba kriżi iżda bżonn naħdmu iżjed u jiddispeċini illi l-effettività tal-orientazzjonijiet politiċi tal-2012 u l-implementazzjoni tagħhom ma kienx suffiċenti dak li għandu x'jaqsam l miri biex naħu l-miri tal-istrateġija 2020. Hemm bżonn li l-Istati membri jadottaw il-kompromessi li hemm bżonn fil-programmi ta' riforma nazzjonali tal-2013 sabiex jitwesqu dawn il-miri u nixtieq inkun naf allura x'jaħseb il-Kummissarju, Sinjur Kummissarju, mbagħad hemm Punti importanti oħra l-ħolqien tax-xogħol permezz ta' riformi strutturali u konsolidazzjoni fiskali li tiffavorixxi tkabbir. Hemm bżonn naħseb illi l-Istati membri adottaw miżuri li jkunu favorevoli għal ehm, ħolqien ta' impjiegi bħal pereżempju ir-riforma fiskali sabiex ikun hemm iktar ħolqien ta' impjiegi u ħolqien ta' entrapriżi wkoll. Dan huwa essenzjali speċjalment f'pajjiżi bħal tiegħi. L-aċċess għal finanzi pereżempju tal-SMEs huwa importanti ħafna għaliex dawn bħalissa qegħdin jiffaċċaw problemi kbar u mbagħad hemm ukoll bżon illi nimma modernizzaw il-suq ta' xolza biex ikun iktar inklusiv u modern u naprovettaw ukoll mill-potenzjal kbir li hemm f'ċertu għasma bħal pereżempju l-ekonomija l ħadru u l-ekonomija diġitali. Hemm hemm problemi fundamentali oħra li forsi Eh, sinjuri komissarju jistaw jiskalmu fuqu il-qat fost iż-żaza din hija problema fl-Ewropa kollha kemm bla dubju f'pajjiżi f'Ispanja din hija sitwazzjoni gravi ħafna na iktar minn 50% taż-żgħażagħ bla xogħol u għalhekk naħseb jiena illi hemm bżonn ta' strateġija ċara fuq dan il-punt. X'se jsir, x'qegħdin tipproponu, il-Kummissjoni x'taħseb li għandu jsir prioritajiet oħra li naħseb huma importanti. Is-suq is-swieq l-aktar dattabi dinamiċi inklusivi u naħseb li hemm bżonn ukoll naraw kif nistgħu noħolqu x-xogħol nadattaw is-swieq tax-xogħol ikunu dinamiċi u naħsbu wkoll fin-nisa fis-setturi l-iktar vulnerabbli u zvantaġġati x'nistgħu nagħmlu. Il- ġida kontra l-faqar, l-esklużjoni soċjali u kif qalet ukoll Sinjor President importanti wkoll ir-rwol Ewropew ir-rwol demokratiku u anke importanti il rwol tal parlamenti nazzjonali u nissimaw l-interlokuturi soċjali u l-soċjetà ċivili għaliex jekk aħna nixtiequ u rridu illi il ċittadini Ewropej jappoġġaw il-miżuri sinjuri sinjura eh, illi niprofa ngħidlek biex tieqaf meta nagħmellek da sinjal fis ieqaf mhux kompli. Kont kont l-estate tajt il-Sinjura Kellima. Ara, jekk nagħti issa erba' minuti lill kummissarju Rejn biex iwieġeb il-mistoqsijiet, mistoqsijiet ta' Elisa, speċjalment naħseb li nkun nista' ngħaddi mbagħad il-kelma l-Kummissarju tal-Impjegi sabiex iwieġeb mod simultanju mistoqsijiet tiegħek u jagħtina preżentazzjoni tiegħu u bekk ikollna qisu 10 minuti, 12 minuta li miss b'dan il-mod. Missa ngħid 14 minuta x'inkella jkun hemm min jaqbas il-ħin l-intieħ. Oli jekk jogħġbok l-ewwel ftit mistoqsijiet. Grazzi Sharon, l-ewwel net. Il-mistoqsijiet tas-Sinjura Ferreira. Għamil tlet mistoqsijiet speċifiċi ħafna anti. Jekk aħniex lesti l-ewwel net li niddiskutu il-kwalità ta' tbassir ekonomiku iva. Aħna lesti li nagħmlu dan u fil-fatt. Hemm skużinju pubbliku qawwa ħafna fuq dan għaliex L-istituzzjoni ta' riċerka jevalwaw, janalizzaw, jiverifikaw id-bassir ekonomiku fuq bażi regolari u id-bassir ekonomiku tagħna sissa jidher li huwa pjuttost tajjeb meta mqabbel ma' istituzzjonijiet internazzjonali oħra. Però huwa xogħol bla dan u hemm bżonn il-inkomplu intejbu anki id-bassir ekonomiku tagħna. Għanna id-dimensjonijiet kollha tkabbir, l-inflazzjoni, l-impjigi, da kollu ħajġi prezentat bas fi frar. Imbagħad semmejt il-fond ta' fidwa u l-Eurobills, aħna qegħdin ninkludu dan fil-blueprint tagħna. U nittama li tkun tista' tieħda qatajn. Għax aħna qegħdin nippreżentaw possibiltajiet alternattivi xista jisir sabiex dan il-fond ta' fidwa u dan il-pat jista jgħinu l-Europa biex telab il-problemi taħħa ta' sostenibilta jew nuqqas ta' sostenibilta tal-finanzi pubbliċi. u il-pis ta' dejn zejjed. Fuq il-Eurobills dan huwa biss aspett wieħed tal-blueprint. Hemm bżonn niddiskutu x'tib ta' prekondizzjonijiet għandu jkun hemm sabiex niżguraw li nevitaw il-moral hazard u ninfurzaw il-iktar um, regoli stretti f'termini fiskali u anke s-sikurtajiet short term. Kemm il-Eurobills? Kif ukoll il-fond tal-fidwa? jeħtieġ xi tibda tibdil fi trattat. U kif tafu dan jkollu impatt fuq il-kalendarju tal-implementazzjoni. Għal dak li għandu xieqsa minn bat mal-inizjattiva ta' tkabbir u l-impiegi anke sinjura Lope Fontania semmita dil-ħagġa, semmejtu il-kwistjoni tal-ħolqin tal-impiegi l-aċċess għal-finanzi. Iva riformi fiskali f'ħafna pajjiżi inkluż per eżempju il-Greċja kif ukoll Spanja u pajjiżi oħra, din hija parti integrali mir-riforma tas-soċjetà u tal-ekonomija mis sempliċement kwistjoni ta' sostenibilità tal-finanzi pubbliċi, ma hija wkoll kwistjoni ta' ġustizzja soċjali sabiex il-ċittadini jħossu illi s-soċjetà taħdem b'mod ġust u b'mod leġittimu għal kull ċittadin tal-pajjiż. Dwar l-impjigi, il-qat, l-azlu ħajku qiegħed jiskellem u dwar dan sempliċement xtaqt ngħid li huwa ċara lija li hemm bżonn nieħdu azzjoni issa. Il-qatt fl-Unjoni Ewropea sewa ta' 25 miljun ruħ. U it-tul li wieħed jibqa' qatt qed dejjem jitwalu din hemm mhix aċċettabbli. F'dawk il-pajjiżi fejn l-iktar l-ogħla livelli ta' qatt u s-swieq tax-xogħol huma l-iktar maqsuma saru riformi koraġużi ħafna f'daw l-aħħar xhur, kienu riformi kontroversjali, iżda huma passi importanti biex nimxu lejn suq inter li jaħdem sew. Importanti li dawn jiġu implementati b'mod effettiv imbagħad l-intraprizi. L-intraprizi jridu jkunu f'pożizzjoni li joħolqu karigi permanenti għall-Ewropej, speċjalment għaż-żgħażagħ dawk li jitilfu xogħolhom irridu jkunu jistaw isibu servizzi ta' appoċ li jgħinu għam isibu postom lura fis-suq tax-xogħol. Kif ukoll għandu jkun hemm arranġamenti ta' xogħol flessibbli. Dan importanti għaliex ix-xogħol huwa wieħed mill-iktar Eh, punti ewlenin tal-AGS u il-Komissarju Anders s-saħajku qed jiffoka iżjed fuq dan il-punt ewlieni. Grazzi ħafna, naddi issa l-Komissarju Andor ma nafx jekk ta' tagħmel t xi preżentazzjoni ġenerali illi qed indirizzaw wkoll dak il-mistoqsijiet illi smajt affarik fidejk Komissarju. Komissarju, it-tielet mistoqsija tiegħi però ma It's L-inizjattiva ta' tkabbir u l-impjigi kellna wkoll il kustjoni tas surplus. Nifhem imma xejn ma kontu disċiplinati fil-ħin u għalhekk ħajkonna nħaffu. Can be picked up, maybe Forsi nistaw mbagħad tiġi nindirizzaw il mistoqsija fir-round li jmiss. Grazzi ħafna Signora President l-ewwel nett. Skużani li ġomt biex nasal, iżda iva. Nixtieq nagħtikom prezentazzjoni qasira ta' l-aspetti soċjali u tampigi fl-IGS u il-rapport konġunt. Nishtiq u kollin wieġa pal mistoqsijiet li smajt meta wasalt. L-ewwel nes però nixtieq ngħidilkom li dawn iż-żewġ dokumenti ir-rapport konġunt tal-impjiegi ukoll l-AGS jiddiskrivu sitwazzjoni serja fl-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-impjiegi u kondizjonijiet soċjali. Jina ħanajdilkom daqxie xini l-analizi ta' kommissjoni f'daw il-qasam qabel ma noqogħdu nidħlu fil-punti ewlenin tal-gwida eh, politika l-Istati Membri fl-aħħar snin kriżi tal ta' xogħol fl-Ewropa marret lura kibret. L-Unjoni Ewropea sissa huwa l-unika reġjun ewlieni fid-dinja fejn l-inqas għadu jiżdied. Kull xahar tal-2011 rajna żieda fin-numru ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. Kif qal viċi President illum, għandna iżjed ma' 25 miljon ruħ bla xogħol. Jiena nħeġġeġ il kulħadd ukoll però illi ħarsu li l-immin daw iċ-ċifri. Għax dawn hawnhekk jgħidilna x'inhuma il-medja, imma fil-verità is-sitwazzjoni tvarja ħafna bejn l-istati membri u differenzi qegħdin jiżdiedu. il qat fl-Awstrija pereżempju huwa ta' 4.4 fil-mija meta fl-Ispanja huwa ta' 26 fil-mija. Xi stati membri irnexxilhom jgħaddu minn dik kriżi ekonomika mhux ħażin mentri oħra ġom mill ta' ħażin ħafna speċjalment minħabba kriżi tad-dej sovran u s-sistema finanzjarja fiż-żona euro. Nasab importanti li f'dan il-kontest nisħu illi din is-sitwazzjoni ta' qatt li toħroġ biss parzjalment mill-suq tax-xogħol. ċertu problemi strutturali huma magħrufa bħal pereżempju segmentazzjoni tas-suq tax-xogħol bejn tipi differenti ta' kuntratti tax-xogħol kif ukoll il-ħoloq pjuttost dajfa bejn investiment u x-xogħol u il-taħriġ mill-ġdid ta' ħaddiema adulti. Daw komplew jiggravaw il-kriżi ma ma konux huma li uwa ħafna mill-problemi ta' qat l-lum fl-Ewropa huwa riżultat ta' domanda aggregate konġunta baxxa. Għanna u kollna għasta tkabbir, għasta ta' investiment, eccetera. Aħna s-swiq ta' xol tagħna ridu għom soddi kam jista' jkun u ridu illi niġġieldu il-problemi strutturali sabiex ma jkunux jistgħu xol il kupru dana kienu ukoll il-mira tal-prodott tal-impjeg li ġiedu adottat nhar it-tlieta, iżda wa biss il pakkett tal-AGS u soluzzjoni għal jemmi ġenerali li l-Kummissjoni wkoll ippruvat tressaq illum illi jistgħu jagħtu riċetta kompluta ta' kif nwafqu l-kriżi. U dana kollu dejjem fiħdan il-qafas tal-istrateġija 2020 ġila kontra l-qat u l-konsekwenzi tal-kriżi jibqgħu priorità għall-AGS il-ġdida. il ġdida u l-Kommissjoni tagħti gwida dettaljata l-Stati membri li jibnu wkoll fuq il-pakket tal-impjigi. Nindirizza issa xi l-iktar punti importanti sa' rapport konġunt tal impjiegi li adottajna l-lum u il-gwida l-Istati membri. Irridu aħna natu spinta l ħolqien għall-impjigi u x-xogħol it-taxazzjoni ta' fuq ix-xogħla da' għolja wis, speċjalment f'dawk f'dawk il-ħaddiema li ma tantx jirċievu salarju għoljin. U għandna wkoll bżonn taxxi oħra bħal pereżempju fuq il-proprjetà u il- u l-inkwinament. Għanna bżonn ukoll illi nżidu il-resistenza tal-suq tax-xogħol għanna bżon ikunu zja flessibli sabiex nindirizzaw situazzjoni tal-ekonomija u dan għajsi permess ta' riformi fis-suq ta' xogħol u dialogu soċjali li jżidu flessibilità interna tal-kumpaniji sabiex nevitaw li l-iktar tweġiba eh, faċli għal diffikultajiet tkun li tkaċċi il-ħaddiema. Dana jimxi jitfitu kol ma taħriġ ġdid li inti terġa' tallem ħili ġodda l-ħaddiema tiegħek hemm bżonn ukoll illi nindirizzaw il-kwistjoni ta' kontratti temporanju permanenti, hemm bżonn li naħdmu fl-imkien fid-dawl ukoll ta' produttività. U rridu nevitaw u koll ikon situazzjoni fejn ikonna dawn l-ekim seħa working poor nis jaħdmu ma xorta ma jlaħuqx mal-ħajja. Wieħed minn kull ħamsa li għedin nifittxu x-xol ma jistawx jisibu xol u minn kull seba La, mux tal-li biss għat jaħdmu ma la qegħdin jitgħalmu xi ħila ġdida jew għat jitħarġu għal xaħġa ma koll importanza t-tinata l-apprentistat aħna ġimadih li ħankun għadin noħarġu bi pakket tal-impiegi tal-żaza ħana su garanzija l-żaza anke sabiex intejbu Il-kwalità tal-kuntratti ta' taħriġ u tal-apprentistat hemm bżonn ukoll niġġieldu il-qatt fit-tul illum mm, daw il-kważi 26 miljun persuna qiegħda 11 il-miljun ilhom qiegħda l-iktar minn sena. Irridu għalhekk aħna insaħħu l-investiment fil-qasam tal-impjiegi, rridu wkoll politika attiva fis-suq tax-xogħol u għandna bżonn ukoll natu appoċ, taħriċ, taħriċ mill-ġdid jekk ikun hemm bżonn u anki esperjenza fil-post tax-xogħol. Hemm bżonn inżidu protezzjoni soċjali, l-effett ta' stabilizzazzjoni fuq il-salarju ta' persuni permezz ta' safety nets marret lura minħabba l-kriżi u żdiet il-faqar fl-istati membri u s-salarji marru lura naqsu f'tux terzi tal-istati membri f'daw l-aħħar tliet snin. Għana il-popolazzjoni li qegħdin jgħidulna li il-familji tagħhom qegħdin taħt stress finanzjarju bħalissa għandna iktar minn 30% fil-fatt. L-implementazzjoni ta' strateġiji attivi inkluż l-appoġġ ta' tħul servizz soċjali eċċatna huwa importanti. Aħna rridu nevitaw li jkun hemm il-marginalizzazzjoni u nippermettu li kulħadd li jagħti semmu għall-ekonomija. Dan huwa l-investiment soċjali. Mhix ħaġa faċli meta wieħed iqis il-bżonn ta' konsolidazzjoni fiskali kontinwa mal-Ewropa għandha bżonn investiment sabiex nevitaw li l-prezzijiet jibqgħu jolew fil-futur U onorevoli membri, li għal daqstan nejdilkom illi l-AGS hija ċara ħafna fuq l-azzjoni tagħha għal konsolidazzjoni fiskali favorit kabbir u ħtiġa li niprioritizzaw u nsaħħu l-investiment fuq osma bħal edukazzjoni u sabiex insaħħu wkoll il-kopertura u l-effettività tas-servizzi ta' impjiegi u politiki tas-suq tax-xogħol. Aħna nsemmu l-iskemi ta' garanzija taż-żgħażagħ f'dan ir-rigward għax dawn jirrappreżentaw investimenti kruċjali insemmu kol il-bżonni li jkun hemm modernizzazzjoni kontinwa tas sistemi ta' ta' garanzi sabiex naċċertaw li jkun hemm effettività u li jkunu sostenibbli. Aħna ġan indirizzaw dawn il-punti fl-ewwel tliet tas sena d-dieħla fil-pakkett ta' investiment soċjali tagħna biex nikkonkludi sinjuri nixtieq ngħid li kien hemm ċertu stati membri illi għaddew mir-riformi tas-suq koraġużi u skont ir-rakkomandazzjoni speċifika għal pajis li jena nilqa ħafna lejna wkoll titjib fil-mod kif intużaw il-fondi Ewropej, speċjalment għal segwitu ta' attivitajiet ta' attimit azzjoni ta' Kummissjoni bħala parti mill-opportunitajiet ta' żgħażagħ lill-inizjattiva. Imiva huwa minnu għandna bżonn aktar azzjoni min-naħa tal-gvernijiet kif ukoll l-imsieħba soċjali sabiex Nżidu l-ħolqin tal-impigi namlu s-sotaxxa l-iktar resistenti u iktar sot u dawk l-iktar zvantaċċati u dajfa fis soċjetà tagħna jkunu jistgħu żommu fuq saqajhom. Grazzi. Euh, Grazzi Aziz Komissarju. Inti eh, tkellim tajjeb fuq diskussjoni tagħna Bina zgur inti tkun f'pożizzjoni tajba biex twieġeb eh, għal-mistoqsijiet li ħajsiru fi shadow rapportez fit-tieni round ta' mistoqsijiet, aħna ħitkellmu, ħajkun hemm erba li ħajtkellmu tnej shadows minn ikon u tnej oħra mill mill-lempt. mill lempt Issa għandek minuta u nofs. L-ewwel kellim. Grazzi Sinjora President, jiena nħossni għaxar snin iżgħar qed narakom hemm. Issa Kummissarju. Nibda billi ngħid li x-xogħol li sar mill-Parlament Ewropew fir-rapport semestrali tagħha tiegħu kif intstesset f'ħafna okkażjoni taħna ħna raw it-test iktar tard nkun nistgħu verifikaw dan imma m'għandi l-ebda raġuni għaliex m'għandix nemnek f'dak li jett. Eżis komissari intom semmejtu diversi miżuri li għandhom jittieħdu jekk aħna rridu nagħmlu bidla kbira fis sitwazzjoni tal-impjiegi. Naħseb kulħadd taw preżenti jappoġġjak f'din il-ħidma. Meta nafu x'sitwazzjoni diffiċli għadin fiha l-pajjiżi kollha tagħna, u situazzjoni severa nixtieq nistaqsik imma huwa fuq il-kredibilità ta' dal-miżuri kif ħeġġem il-Komissjoni. Jiġifieri l-Unjoni Ewropea qiegħda tipproġetta stampa e, mhix sabiħa, il-pajjiżi maqsumin bejniethom, anke jekk huwa kwistjoni ta' budget jew kwistjoni ta', ta eh, monetarja, eċċetera u l-affajtu ma differenti minn dak li jina ġo Brussel u dak li jina fil-blit kapitali tagħna. Jina minix eh, qed niddubita fuq il-determinazzjoni tiegħek imma eh, niddubita fuq ir rizorsi li għandkom intom fidejkom biex aħna nissiguraw ruħna li dal il-proposti bilanċjati li għandkom ħajduru f'miżuri prattiċi li jkunu ta' benefiċċju li jistgħu jintmessu minn nies fl-Ewropa. Issa, fissem l-essendi il-kellim li jmiss. Grazie, signora President. Aziz Komissarju, ma nafx eh, sa kem il-klim tijak eh, eh, ibati minn kredibilta fajnejn in-nies kiku kien ma kienx hekk naħseb kont tkun iktar autokritiku jien qed nieħu pjaċir qed narakom hawnhekk it-tnejn flimkien illum għaliex ix-xogħol milli sa l kummissarju Rejn kollu impatt impatt fuq e, e, il-mandat tal-Kummissarju Andor. Issa għandi mistoqsija. Issa na l-oħra. Inti intom ettuna li ħajkonna tkabbir ċertu grattat kabbir ma fil-prattika e, e, kena e, mux tnaqqis isem l-kontrarju. Ovvjament huwa importanti li inti tiġi hawnhekk dimna fil-Parlament Ewropew u tkun f'pożizzjoni li aħna nsasuk il-mistoqsijiet fuq ġara sena l-oħra. Il-mistoqsija tiegħi li jmiss hija din. Inti ħadd kompli tinsisti illi perċentwal wieħed ta' tnaqqis jew issa se taċċetta e, dak li hemm il-fatt li jeżistu bħal Greċja, l-Italja, Spanja, eċetera. U għallura ta' il inti dak li qed li ħajġri fil-futur, it-tielet. Jien nixtieq nkun naf Eh, blima raġuni inti qed tħoss ċertu ottimizmu fuq l-impjiegi u x'qed taħseb għal futur bħala aċċess għall impieki speċjalment għaż-żgħażagħ ir-raba tkellimt fuq l-implikazzjoni finanzjarji ta' pjanit ta' impjiegi pjanijiet nazzjonali ta' impjiegi anke fuq livell Ewropew. Inti inti se tuża eh, ċertu eh, sistemi ta' gruppi għal dawn in-nies, grazzi. Issa, issu skilakakis level bied. Grazzi, kommissari, grazzi tal-prezentazzjoni ta'kom. Intom tafu li jem kelma grega antika illi jitfisser eufem, eh, li tfisser eufemizmu. Aħna nistgħu wettqu politika tal-impjiegi minħabba l-eufemizmu għax fil-verità fl-Unjoni Ewropea aħna għandna politika dwar l-impjiegi. Issa l-mistoqsija vera tiegħi U għal għal daw il-pajizi fejn aħna għanna 25, 15, 16 perċentuali ta' ta' għad. Essenzjalment aħna għanna eh, kapacità eh, produttiva li miexet taħdem ta' miljuni u miljuni ta' nies inti tħoss li int għandek lodod biżejjed kemm int kif ukoll l-istati membri involuti biex fil-fatt jagħmlu xi ħaġa u tagħmlu xi ħaġa dwar l-impjiegi fit-tliet snin li ġejjin. Grazzi. Grazzi ħafna il-Signora Marken. Is-Sinjura Harken. Jiena ħaris lejn il- jina ħaris lejn il-dokumenti u l-nishtiq insasi fejn u jitkabbir. Il-fatt dinja Laf dawn huma id-dinja l-ġennata li tibqgħu tagħmlu l-istess affarijiet. U naħseb għal l-ewwel mistoqsija tiegħi iva għandna bżonn konsolidazzjoni fiskali, imma il-pass ħadd mu qed isaqsi fuq il-pass li qegħdin nieħdu. Jiena naħseb li ħafna kumment li jina miltu ma koperti jiena ġejja mill-Irlanda illi tider bħala l-Irlanda tider bħala bint il-konsolidazzjoni fiskali. Aħna kellna tkabbir s-sena ta' 1% ma huwa differenti mill-GDP u l-GMP li huwa ta' 22%. Il-GMP tagħna tas-sena l-oħra kien ta' 7%. Dawn huma l-figuri reali u daw il-figuri hemm bżonn li, li joħorġu fil-beraħ biex ma jistax ikun li aħna nidru bħala suċċess ta' xi ħaġa li mhix taħdem. Jiena naf il-Komissjoni qed tipprova tagħmel mill-aħjar tagħha f'dil ħaġa u naċċettati u naħseb illi il-wedit li jintom qed tagħmlu għandhom il-potenzjal illi fuq il-medda ta' żmien medju u twil se jirnexxu imma fuq medda ta' żmien qasir ma nafx jiġri l-ewwel mistoqsija. Fil-fattina ħsib li kelli minuta nofs, 10 sekondi. id-dejn, il-pista dejn huwa ola. U dan jgħid jgħat jenat fil-dokument għamil fuq u dan. U l-indikazzjoni kollha din juru li aħna mhux se naslu nirrispettaw il-miri tal-2020 skont il-pjanijiet tiegħek. Grazzi ħafna. Il-kellimni mess, forsi nista' anzi nistaqsi issa il-Kummissarju biex iwieġeb għal mistoqsijiet. Mela, l-ewwel jibda l-Kummissarju Rejn. Grazzi, Signora President. dwar il-mistoqsija dwar il kredibilta tal-Komissjoni. Jina naqbel u naqsam miegħek it-tħassib fuq il kredibilta tal-Unjoni Ewropea u żona euro f'dak li għandu xaqsamma kif qed niffaċċjaw u nsir nippruvaw nsibu soluzzjoni għal kriżi. Imma bħal ħajja ġenerali din mhix kwistjoni ta' iswet u abjad imma għandek ħafna e, tipi ta' gris. Aħna għamilna ċertu progress f'ċerti politiki l-axħar siċċur mis-sajf li għadda dwar fuq waqt li fuq kwistjonijiet oħra ix-xogħol tagħna għadu pendenti dwarhom u rridu nkomplu bil-ħidma tagħhom bil-ħidma tagħna. Per eżempju, il-mekanizmu ta' stabilità Ewropew beda u sar operativ f'Ottubru li għadda. L-impatti jew suppost m'għandniex ninjorawh. Bl-istess mod il-Bank Ċentrali Ewropew ħadd ħafna deċiżjonijiet importanti dwar transazzjoni monetarji u bekk dan mod iddefinixxa il-qafas ta' kondizzjonalità għal intervenzjonijiet eh, sekondari fuq is-suq dawn ħajkollhom effett kull ma jirrompla biex ngħidlek u b'ċertu effett ta' konfidenza f'dak li għandu semma l-ekonomija vera fl-Ewropa. Iktar kmini dis-sena jisu minn April aħna kellna turning point negattiv fl-ewwel tliet kienu fil-fatt pjuttost pożittiv u rajna tkabbir u rajna li l-ekonomiji kienu għedin jirkupraw imma mbagħad kien hemm żewġ elezzjonijiet fil-Greċja, Spanja, il-banek iffaċċjaw iżjed diffikultajiet serji u anka daw affetwaw u il-kapacità il ta' zona euro li mawri xriħa konvinċenti ħafna. Mbagħad kien hemm tnaqqis fit kabbir u għadna mbatu minna imma fl-istess ħin issa qegħdin nieħdu azzjoni ta' politika deċiżiva biex nerġgħu lura għall żmien ta' irkupru. U dik kienu d-deċiżjoni ta' tlieta filgħodu dwar pakketti ġodda għal Greċja biex tnaqqas il peace illi ma tistax tkompli sejra bih fuq is-self din it-teħid ta' deċiżjonijiet qed juri li żona euro hija serja meta aħna ngħidu li aħna lesti nagħmlu kull minn bżonn biex nassiguraw l-riversabilità u s-sostenibilità taż-żona tal-euro. Fil-fatt intom tafu li kien hemm osservaturi u forzi fuq is-suq li qalu illi dawk li qed jieħdu d-deċiżjonijiet mhumiex qed jiffaċċjaw ir-realtà. Dawk li għadhom jispekulaw fuq il-ħruġ tal-Greċja mill-Unjoni dawn mhumiex aġġornati. Aħna din nuru li aħna serji fuq is-sostenibilità tal-euro u aħna serji wkoll biex innaqsu il-pis tad-dejn Grek biex bekk il-Greċja tkun sostenibli u tirkupra fil-ekonomikament. Ġifri, ħafna fejta din isiru, imma Iva, għadba affarijiet xisiru, u għadin nipreparaw it-triq għal iktar azzjoni u anka il-laqa tal-blueprint tal-Komissjoni tal-lum ħati faċilita għal azzjoni jizet firdan laqda monetarja. Is-Sur għal illi dis-sena kien hemm żieda iżjed milli wieħed kien jippretendi over din l-ekkim seħa overgrowth u di parzjalment kienet minħabba ċerti e, politiki li fallew iktar żmien iktar kmini din is-sena imma dan parzjalment għandu x'jaqsam ukoll ma tkabbir iktar bil-mod fl-ambjent estern. Daw iż-żewġ fatturi kellhom impatt negattiv fuq it-tkabbir ekonomiku din is-sena U l-unika konklużjoni għali li biex inti tikkorreġi dawn il-politiki li ma rnexxewx inti tittejjeb il-prestazzjoni tiegħek kem fi stati membri kif ukoll fuq livell ta' Unjoni Ewropea u bekk tiffaċilita għal titjib u għal il-kupru. Issu għan speċjali żmien ma nix minn biżiet it-tajlu l-Presidenta issa dwar fuq tkabbir rakkomandazzjonijiet. Issa dwar surplus countries. Aħna dal-waqt fi żmien ġematej qed nifinalizzaw studju fuq xista jsir biex nirribalanċjaw l-ekonomija aħjar u iktar malajr u permess ta' riformi azzjoni ta' politiki. Dan net jiġri kif tafu intom aħna kon edin notaw fil-Ġermanja kien hemm round tar negozjati li waslu għal eh, medja ta' zieda ta' 5%. Allura f'dak is-sens dan għandu xaqsam mal mal-performance tas-suq ta tax-xogħol u l-impjigi u r-rata ta' impjigi jolja li hemm kif ukoll ma ma' talba għal xogħol li hemm. Imma aħna din naħarsu lejha din u lesti u aħna għanna aktar minn sempliciment rieda li niġu lura u d-dimkom għal diskussjoni dwar dan il-bilanċ fuq swieq. Grazzi ħafna. Il-Komissarju li jmiss. L-ewwel ħaġa. Nixtieq ma nuri li ma naċċettax li l-Komissarju dejjem qed tipprova tagħmel l-istess affarijiet. Qed nitkellmu fuq l-arkitettura ekonomika li f'din l-aħħar sena rajna ħafna elementi li ġew prezentati, inizjattivi, jittieħdu ovvjament proposti xi kultant ikunu imwaqfin anka quddiem il kunsilji fuq dal-proposi, il-dal-proposti. Imma fuq il-politika dwar l-impjiegi aħna ħadna qatt ta' inizjattivi kompletament ġodda u approċċi ġodda. Kiku intom għattu attenti u naf li intom għattu attenti Semmejna l-pakket ta' impjiegi ta' li sar f'April li bilanċja l-istrateġija dwar l-impjiegi għamil iktar tajba għal kriżi li għannej il-ċirkustanzi tal-kriżi li għaddej minna bħalissa mux kwistjoni bista strumenti li prezentajna strumenti ġodda imma effettwat ukoll it-talbiet u l-opportunitajiet li hemm illi sabu postum ukoll fl-AGS illum. Aħna minna proposti wkoll fuq il-governanza fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea, involvejna l-imsieħba soċjali biex nassiguraw ruħna illi proċess iktar ta' governanza u iktar inizjattivi isiru fuq il-ħtiġijiet aħna ħadna opinjoni kompletament differenti paragunata mal-passat għall-użu tal-Fond Soċjali Ewropew dak li għandu xesem mal-impjegi. Diċembru li għadda il-Kommissjoni adottat e, inizjattiva importanti ħafna il għaliex aħna weġibna għal din il-krizi għal fatt li minn flok il-kupru sostenibli sfortunatament aħna għajna ftit lura fil-riċessjoni f'ħafna pajjiżi u b'mod disproporzjonijiet dal għat il-ġenerazzjoni zazuwa. Allura ħadna l-inizjattiva illi qatt ma minna qabel illi monna fil istat mibli għaddej kienu għaddej minn din il-problema. U l-proposta u l-Komissjoni għamlet xi proposta għal ridirezzjoni ta' eh, fondi Ewropej u fuq proġetti li għandhom xaqsmu mal impjiegi u b'mod effiċjenti u b'mod ta' malajr. Għall-impjiegi ta' zazax kien hemm somma li ġitri allokata f'dan il-proċess li għata 10 biljun euro u mhux biss li jessef imma ħafna minna din ġejja mill-Fond Soċjali Ewropej Ewropew biex tagħti iktar flessibilità għal kriżi l-kun ma jmur kienet qed tizdiet u l-isfidi f'dan il-perjodu. Ma jiena semmejt ukoll f'introduzzjoni għajt il-Kummissarju il-Kummissarju għandu li din hija illi din hija e, inizjattiva kompletament ġdida din ma waqgħatx mis-sema imma ħdimna fuqha din proposta oriġinali għal 2020 imma ikolli ngħid illi f'dan il-perjodu kien hemm probabbilment xi xi complacency, situazzjoni fej eh, konna eh, edin noqodu iktar kalmi mill-li suppost konna noqodu biex intejbu insaħħu l-impjegi. Iridu f'sena sena ilu bdejna inizjattiva u din eh, sabet l-approvazzjoni tal-Kunsil u nittama li il-ġimma d-dieħla ħanaslu fil-fatt għall-adozzjoni tagħha ta' dan il-pakket ta' impjiegi u l-kuntesta u fil-kuntest tal-Presidenza Irlandiża li dieħla qed nifmu li e, il-konklużjoni firdan il-Kunsil se jkunu se jgħaddu malajr u jkun hemm adozzjoni tagħha din. Nixtieq insemmi għal darbora il-proposti tal-istrumenti finanzjari il għaliex dawn huma assolutament importanti għal 2012 u lilin minn min dis-sena. U jiddispeċina kif di situazzjoni żviluppat f'dal aħħar periodu li mhux bħal snin ta' qabel fej kajna major eh, financing gap u aħna palissa neqsin minn somma eh, pjuttost enormi f'dak li għandu xaqsam u li soltu nippumpjaw fuq l-impjegi. Grazzi ħafna. Uh, tour de question. Il-President, issa naddu t-tielet ta' mistoqsijiet. l mill-grupp tal-ħodor, nkellim, probabli fisem il-żewġ komitati, issa l-Onorevoli Ċuntis jina kont, anzi l-Onorevoli Turinen, jina kont il-żewġ kumitat u aħna ħares il-punt il-vista tal-ħodor. L-ewwel net konferenza stampa tajt li hemm sinjali tal-kupru jista' jkun, imma fl-aħħar bassir hemm sinjali negattivi wkoll. Dan għandna nirrikonoxxuh. Dan irridu ngħiduh ċaru tont anke fih dan il-Kummissjoni. Naħseb li il-rata ta' tkabbir missa ta' la dis-sena la qas ta' dis-sena, s-sena d-dieħla ħajkun hemm rata ta' qatl komplet iżdid fl-2013 u 2014 serja ħafna din fl-opinjoni tiegħi u tielet fis-sena li għaddiet u din is-sena rajna żida fid-dejn. U għalhekk nappellaw l kummissjoni minnaħa tagħna biex tirrikonoxxu dawn il-ċifri ċari u tondi f'livell aktar trasparenti. Surren, mistoqsija lik, Fuq il-rapport tal-mekanizmu ta' twissija ma kienx hemm indikatur fuq is-settur finanzjarju iżda ġie mbassar li fir-rapport 11-7-6-2011 l-Parlament Ewropew għandu jaqdi rwol fil-ġornament tal-scoreboard. Xtajt bħala rwol għal-Parlament, xandu jkun hemm f'dan l-aġġornament. Tinnet, il-Kummissjoni ħabret studju fuq l-inter konnessjonijiet bej iż-żona euro u l-kambi forsi zbaljata, ma x'nistgħu nistennew minn dan? X'pjanijiet għandkom għal finanzjamenti biex ikun hemm konverġenza u strument ta' kompetittività? L-aħħar mistoqsija malajr malajr, l-ewwel grazzi tal-li daħaltu l-garanzija għazzaza, importanti ħafna l-Kumitat tal-Impigi, imma imbaħt fuq l-iktar vulnerabbli intom tresqu miżuri għas simplifikazzjoni tal leġizlazzjoni tal-impigi u arranġamenti tal-impigi aktar flessibbli. Dawn kif se jgħinu lill-iktar nies vulnerabbli? L-ewwel is-Sur Ċuntis u mbagħad is-Sur Pupakis. Grazzi, Signora President. Mistoqsija l-Surrele fid-diskors tiegħu waqal li prova jorbot flimkien żewġ partijiet ta' persuna li taħdem bħala eh, wieħed li qed tattifir nar u ieħor rwol ieħor li semma u prova jitfinnar biex ngħidu hekk f'dan ir-rwol tiegħu għaddejn Grek. Kenna l-opportunità biex natu flejjes lil Greċja f'Diċembru iżda mill-swieq sikandarju il-bonds Griegi jridu jinxtraw għal prezz tas-suq ta' 23 ta' Novembru. Dawk li ħajdu sem f'dan il-proċedura, f'din il-proċedura ser ikunu banek Griegi u l-fondi ta' assigurazzjoni. Kalla skont l-analisti, il-programm kollu musser jaħdem xitajt imbagħad, sur kummissarju, għaliex ma sarx ma kienx ċar minn fejn ser jasla dawn il-fondi biex nerġaw nixtru minn ġdid dawn il-bonds. Ser ikonna self ġdid minn l-IFSF jew ser ikonna tipi ġodda ta' bonds. Dan huwa programm volontarju għalhekk kif taħseb li l-banek Grigi ser ikunu konvinti li jieħdu sehem f'dawn il-proċeduri għaliex il-banek Grigi minnaħa tagħhom qed jgħidu li m'għandhomx interess jew jew raġuni għala għandhom jagħmlu dan. Xinajdu, mish kwistjoni oħra din tal-rikapitalizzazzjoni tal-banek Grigi biex dan seħħer ikun hemm proċess li jkun imtemmi. Mbaċ, fuq l-assigurazzjonijiet ta' fuq il-fondi ta' assigurazzjonijiet kellna tnaqqis rajna minħabba l-banegrigi tal-fuq kapital kbir u issa dawn il-fondi ta' assikurazzjoni m'għandhomx il-kapaċità biex jkompli jimxu qudiem. L-azzjoni tal komissjoni ħatibqa' tkun waħda obbligatorja jew le? Din il-mistoqsija tiegħi lejk. Il-President, l-aħħar kellim fisem il-grupp politiku l-ewwel l-Onorevoli Pupakis imbagħad Anni Podimata qabel kummissarju. Grazzi President. Kwistjoni kollha ta' tkabbir hija kwistjoni bażika għaliex għandha x'taqsam mal-perspettivi tal-futur tal-Ewropa. Ħafna stati membri li għandhom problemi finanzjari kbar, kompetittività, edha tipprova tinkiseb billi jitnaqsu l-salari u jnaqsu drittijiet soċjali billi jkun hemm riċiklar ta' reċessjoni permezz ta' qatt li nafu li tikollha konsekwenzi soċjali kbar ħafna. Min ħajkun il-fus il-ġdid tal-pjanta tkabbir il-ġdid biex bekk l-Ewropa tkun fuq saqajja ta' sala tkabbir u ma nxekklux dimensjoni soċjali, xaġa neċessarja din, u fl-istessin irridu konna investiment minn ma noħolqu Ewropa li kolla żewġ veloċitajiet jew aktar minn veloċità minn żewġ veloċitajiet. Il-President, grazzi sur Pupakis, issa l-Onorevoli Podima tambat l-Onorevoli Krazza. Kommissarju, l-ewwel net nixtieq nirringrazzjak talli tajt diskors b'saħħtu mhux mistenni daqshekk fi Strasburgu fil-plenarja tal-Parlament Ewropew. Int għamilt appell ftit sigħat qabel il-laqgħa tal-Eurogroup fejn inti qed li tappella l partit interessati kollha biex ikunu kostruttivi, juru spiritu kostruttiv u immorru li l-in mill-loġika distruttiva li jżommu mal-punti tagħhom u jwebsu rashom. Grazzi ta' dan l-intervent fisem il-Kommissjoni kont sodisfatta u nixtieq nisħaq li mod ġenerali dan għandu jkun l-ispirtu ta' deċiżjonijiet tal-Eurogroup fi l Greċa. Nixtieq ngħid żewġ affarijiet. Biex dan l-isforz ikun ta' suċċess għandna ċertu kondizzjonijiet li rridu nżommu magħhom. Kondizzjoni partikolari hija li l-isforz ta' xiri il ġdid ta' dejn irrid ikun ta' suċċess. Nixtieq nistaqsik, inti ċert li din il-proċedura ser tkun kapaċi taħdem kif suppost it-tieni net, sur kummissarju. L-iktar mod sigur biex niksbu il vijabilta ta' kwalinkwa dejn huwa l-irkupru u rati għolja ta' tkabbir. U peress li dan huwa fost l-iktar prioritajiet bażiċi tal stħarriċ annwali ta' tkabbir li qed nitkellmu dwar llum l-AGS, imma nafu li l-pajjiżi li implementaw dan il-progress, dan il-proċess, qed ibatu mir reċessjoni kbira, nistaqsi x'nistgħu nagħmlu biex bekk din il-kondizjoni bażika li tejnet kabbir u dan l-istrutturar tal-finanzi pubbliċi ikunu jistaw tassow jaħdmu għal dawk il-pajjiżi li illum irridu jagħmlu dawn ir-ristrutturar finanzjarju tan diffiċli. L-Onorevoli Krozza mbagħad l-Onorevoli Serkas. Grazzi, President, Kummissari, l-ewwel nett nixtieq nirreferi għal kwistjoni tal-qatt Nafu li dinja kwistjoni serja, memx fejn duru mal-lowza, ma l-perspettivi Ewropej importanti ħafna. U anki fizavi il-livell ta' sforz politiku tagħna l-Ewropa. Il-gruppi ta' azzjoni li ġew maħluqa fil-pajjiżi li għandhom l-ikbar problemi xinajdu dwarhom. U xinajdu għal dawk 82 miljun euro li ma ġewx assorbiti minnaħa tal-Greċja X'progress qegħdin tbassru? Għandkom riżultati, għandkom implementazzjoni tal-programmi għaliex dan huwa importanti ħafna lejna għaliex din hija inizjattiva addizzjonali li għandha tintuża bl-aqwa mod possibbli. It-tieni net viżavi semestru Ewropew. Jiena nixtieq nistaqsi fl-evalwazzjoni tagħkom u fir-rakkomandazzjoni tagħkom għal kull pajjiż. Kemm qed qisu l-effetti sekondarji li marru minn pajjiż għal ieħor. Naħseb li fir-rakkomandazzjonijiet dawn huma restretti għal kull stat membru individwali biss minkejja li naraw li ekonomija ovvjament ikoll effetti fuq ekonomija l-oħra, anki speċjalment fi żona euro. Grazzi. Il-President, l-Onorevoli Serkas. Grazzjas. Iva, grazzi ħafna. Mela, fton bax ikolli najt li jina tassew inkwetat għalli ċadni kif rajt sommarju tal-karta fuq il-blueprint u il-kolleċ ikolli najt illi ma importaħ minn xej minn dak illi ilu jgħid il-president u dak illi il-parlament u dak illi ilu tant jgħid daw l-aħħar xhur anki meta tkellimna fir-rapport Tyson dwar il-futur tal- politika ekonomika u monetarja il-summarju qed nitkellem fuq it-taqsira laqqas kelma waħda ma' fuq l-istrateġija 2020 kummissarji eh, qed naħdmu biss fid-direzzjoni tal-ekwilibrju bilanċ makroekonomiku, nuqqasijiet ta' dawn il-politika kollha, il-fejmorna ħażin, il-politika ta' tkabbir, il-politika ta' investiment, xejn minn dan għadna għajna mxin bl-istess mod u hemm nuqqas totali tal-importanza għal kapital uman tal-Unjoni Ewropea. Huwa biss eh, dal-kapital biss ħaj permettina naħdmu l-qudiem li nerġgħu nirkupraw imma laqas kelma waħda m'għandna fuq iż-żgħażagħ, kummissarju, laqas kelma waħda fuq il-politika industrijali Ewropea. Kummissarju, nittama li dara jew eh, żbal jew ħallejtuh barra, forsi nistgħu tirranġaw sa kun sita Diċembrox, ma nafx li kemm kif nistgħu nirranġaw is-sitwazzjoni wara l-Kunsill li watrux jisma' fl-aħħar il-vuċi tal-Parlament. Aħna u intom maħniġ għadin niskalmu bl-istess lingwa kummissarju. Eh, Grazzi ħafna, Tajti president Issa nibdlu l-ordni. Nistaqsi il kummissarju Andor jitkellem l-ewwel biex iwieġeb għal dawk il-seba' mistaqsijiet f'seba' minuti. Imbagħad nisimgħu mill-Kummissarju Ren. Membri onorevoli, il-Kummissjoni mhix qed tinjora l-kapital uman Għalek insistejna li fl-MFF, fil-qafas finanzjarju multianwali, irridu kunem Fond Soċjali Ewropew imsaħħaħ iktar viżibbli għall anijiet biex ninvestu għal kapital uman. Hija proposta oriġinali tal-Kummissjoni fej aħna insistejna fuq dan eżattament biex ikonna rabta bejn istrumenti finanzjarji tagħna u l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020. Li jesef u wieħed minn dawn l-istrumenti. Iżda hemm ukoll strumenti oħra żgħar li intom familjari magħhom. Ta' bil-ħaq mhux ħanqogħdu nirrepetu kull punt u kull argument f'kull dokument, iżda dan huwa il-moment f'waqtu li nitkellmu fuq dawn l-affarijiet u niġbdu l-attenzjoni għal fatt li x-xogħol għadu għaddej, dibattitu għadu għaddej għadu ma spiċċax, importanti li nkomplu nimxu favur dawn l-istrumenti. Ta' bilħaq irridu jaħdmu f'ambjent differenti biktar flessibilità. Iżda dan rajni ukoll fil-żmien ta' kriżi. Mhux l-inqas għandna nappoġġaw iż-żgħażagħ Nirringrazzja l sinjura Turunen għall appoġġ li uriet matul dawn is-snin permezz tal-garanzija għaż-żgħażagħ kooperazzjoni mal-Kummissjoni u nittama li nżommu mal-istennijiet tagħkom. Mistoqsija fuq l-iktar vulnerabli u kif nistgħu ngħinu bis-semplifikazzjoni, forsi kwistjoni lingwistika ma' referenza li għamilt kienet dwar segmentazzjoni tas-suq intern jekk tit polarizzazzjoni fis-sens ta' suq intern viżavi l-kondizzjonijiet ta' tipi ta' kuntratti, ta' xogħol, ecc. Tafu li xkien lan tagħna xkonna qed nixdu aħna ridna li nelbu din it-tip ta' segmentazzjoni permezz ta' titjib tal-kundizzjonijiet stess u permezz ta' titjib tal-protezzjoni għaż-żgħażagħ u ta' ħafna impjegati li kienu fuq kontratti temporanji per eżempju u għal periodu twil ta' ħajjithom kull ma kellhom kien l-opportunità għal issa minn tal-inqas li kollhom kontratti temporanji biss jekk ikunu fortunati li kollhom xogħol wara kollox. U għalhekk semplifikazzjonijiet jistgħu iva jaqdu rwol pożittiv. Fuq il-kwistjoni tal- fuq l-action teams. Dan importanti li nsemmu Slovakkja per eżempju l-Irlanda li ilhom eh, jitkellmu fuq dan minn frar sal periodu tas-sajf u nafu l-implikazzjoni finanzjari ta' xogħol tagħhom biex nerġgħu nallokaw minn tal-inqas biljun euro f'dawn il-pajjiżi u b'dawn ix-xogħlijiet madwar nofs miljun zazuħ ġew mejjuna f'dawn il-pajjiżi u barra minn hekk kien hemm kuntatt mingħajr sforz bħal dan ma' seba' stati membri oħra li qegħdin fil-lista fil-klassifikazzjoni fi żavi l-qat fost iż żgħażagħ u nippruvaw nallokaw kemm jista' jkun għall sforz ta' flejjes jew ta' assistenza simili. Ovvjament ma tistax talloka l-istess ammonti ta' flus il-ħin kollu kull darba, iżda trid tħalli biżejjed żmien biex dawn il-programmi ikunu jistgħu waslu għar-riżultati. Iżda qed nitkellmu ma' l-istati membri anke dwar opportunitajiet biex naraw x'jista' jsir u x'jeħtieġ isir fil-perjodu li jmiss. L-antijaj u koll fil-tlet zjarat fġima lejn nofsenar tal-Italja, l-Portugallu, Spanja, propju biex nagħmel dan. Nafu li huma pajjiżi li għandhom problemi li huma l-aktar jaħarqu f'dan il-qasam tamaw li nagħmlu xi ħaġa. Oli forsi jishtiq jikkommenta anke fuq l-aġġustamenti tas-salari imma fir rigward l-iżviluppi għal pagi għas salari aħna għanna prinċipju ġenerali li nimxu miegħu, jiġifieri r-rabta bejn id-dinamika ta' l-onja u anke l-produttività u f'dan l-aħħar kellna noqogħdu attenti anke diskrepanzi li kien hemm bejn ix xejrit iżda l-koll insistejna li kwalinkwa mod l-imsieħba soċjali dejjem għandhom jiġu konsultati u l-akki soċjali għandu jiġi rispettat dejjem anke fil-pajjiżi fejn li qed jieħdu sem dan il-programmi. Hemm diffikultajiet fosthom fil-Greċja pereżempju li flimkien mal-ajello aħna qegħdin nimmonitoraw l-iżviluppi. Fl-aħħar żjara tiegħi fil-Greċja jien iltqajt ukoll mal-imsieħba soċjali, ovvjament familjari mal-punt di vista tagħhom, mal-opinjoni tagħhom, x'fehm għandhom fuq din is-sitwazzjoni u anki tkellimna mal-gvern dak iż-żmien biex kemm jista' jkun nagħmlu tajjeb għas-sitwazzjoni ta' dialogu soċjali. Ministerin. Grazzi ħafna, Kummissarju Rani Kieġbuk. L-ewwel nett il-mistoqsijiet tas-Sinjura Turinen. L-ewwel mistoqsija tiegħek kellha x'taqsam mal-settur l-indikatur ta' settur finanzjarju. Ġdid. Aħna diskutejna mal-Parlament skont il-fejm interistituzzjonali u jina bat titra u koll il-President Martin Schulz fejn informajt il-Parlament Ewropew dwar l-indikatur li għandu xaqsama l-stabilita finanzjarja ġifiri il-11 l-indikatur fil-rapport. Dwar ir-rabta mbagħad bejn il-pajjiżi tas surplus u dawk li qegħdin fid-deficit jiena nirreferikom għat tweġiba li tajt li Sinjura Ferreira. Jiena ħankun għadin nindirizzaw din il-kwistjoni Fil-ġimat li ġejjin ħana prezentaw il-soluzzjoni tal-jom daw il-proposti tagħna un il-konverġenza dwar l-istrumenti ta' kompetittività u konverġenza li aħna proponejna fil-blueprint għal EMU ġenwin u kif dan għandu jiġi finanzjat. Aħna qed nassumu li l-ewwel li ikun hemm qbil minnaħa tal-qafas finanzjarju multianwali intlaħa qabbil dwar l-MFF. Dina kwistjoni għal istati membri ta' zona euro li ħajkunnu għedin jipparteċipaw biex jaraw kif ħajsir il-finanzjament. Dwar il-mistoqsija li kellna dwar il-bajbak fil-Greċja, Hemm referenza fl istorja tal-Eurogroup. Għal prezzijiet li ma biex mistennija jkunu iktar għoljien minn dak li kellna fit-23 ta' Novembru, ġifiri nhar il-ġimgħa li għadda. Qed inkun ċara hawnhekk legalment din hija xi ħaġa bejn l-awtoritajiet Grigi u l-investituri privati. U sta għal Greċja li tfassal u tmexxi din l-operazzjoni, jina nista' ngħid biss illi ħajkun hemm il-fondi neċessarji għal dal-buyback. l-autoritajiet Grigi. Is-Sinjura Podimata mbagħad saqsiet jekk il-qbil tal-Eurogroup huwiex fil-fatt ħajwassal għal riżultati. Dan huwa mpenċar minn naħa tal-pajjiżi taż-żona Ewro sabiex inaqsu id-dejn tal-Greċja f'żewġ fażijiet. E kien hemm impenji ċari ħafna sabiex innaqsu il-pis għal mija 24 fil-mija sal-2013 dira l-ewwel fażi. Imbagħad hemm impenn ieħor min-naħa tal-Stati ta' taż-żona Ewro biex jikkonsidraw miżuri oħra bħal kofinanzjament iktar baxx tal-fondi strutturali u iktar tnaqqis sabiex inkomplu naqsaw id-dejn tal-Greċja meta mqabbel mar-ratio tal-GDP. U hemm skadenzi wkoll ġifieri l-ewwel fażi ħas tibda immedjatament fix-xhur u l-ġimgħat li ġejjin. Dina nafu eżattament kif ħad iżvolġi miżura b'miżura. Mbagħad l-impenn it-tieni wieħed ġi tieni fażi jieħu sal-2016 u nistgħu jiġi deċiż li jkun hemm bżonn ta' miżuri oħra sabiex ikomplu jnaqsu d-dejn. M'għandix dubju daħ jkollu impatt pożittiv anke għal fiduċja fil-ekonomija Griega. Nistgħu naraw li l-Unjoni Ewropea hawnhekk qed tikkontribwixxi wkoll permezz ta' kofinanzjament iktar baxx fil fondi strutturali sabiex L-intenzjoni tagħna fil-fatti li nkomplu b'din ir-rata baxxa ta' konfinanzjament anki fl-MFF li jmiss. Dan għandu impatt sinifikanti 4 sa 5 biljun euro. Forsi vera li ma tinstema xi somma kbira, ma fil-fatt hija somma tajba sabiex wieħed jevalwa s-sostenibilta' Eh, tad-dejn fil-Greċja. Mbagħad hemm xi għatta miżuri, pereżempju l-estensjoni tal-loan maturity it-tnaqis tal-interessi, tar-rati tal-interessi. Dan kollu jifforma l-pedament ta' dan il-pakkett. U dan kollu ħareġ mill-grupp ta' U dan komplu għanzi ħajġa jkompli ġi diskuss fil-Eurogroup sa' 13 ta' Diċembru soġġett ta' proċeduri nazzjonali wara li naraw x'inhu x'ħajkun il-kooperazzjoni minn tal-Greċja. Imbagħad l-spillovers bej il-pajjiżi taż-żona euro Din għada fil-AGS u għalek aħna għanna rapport u koll li rigwardja dawn is-surpluses u riformi meħtieġa sabiex ikun hemm bilanċ aħjar tal-ekonomiji Ewropej. Is-sur Serkas imbagħad. Is-sur Serkas semma il-blueprint tal komissjoni il-kollega Laszlo Andor tiġa wieġeb, pero jien xtaqt ngħid illi hemm differenza konċettwali bejn iż-żewġ dokumenti adottati illum l-AGS hija dwar miżuri politiċi konkreti għall 2013 sena d-dieħla ġifiri, s-semestru Ewropew ta' sena d-dieħla kif ukoll implementazzjoni tal-politika fil-waqt li l-blueprint tal-Kommissjoni hija dwar il-bini mill-ġdid tal-Unjoni Ekonomika Monetarja. Mhux suppost skopri l-punti kollha ta' politika mhux dak li skop tkopri s-sisin li hemm bżonn sabiex inkomplu nsaħħu l-ekonomija. Sabiex nimxu wkoll fid tal-blueprints u l-Unjoni Ekonomika Monetarja b'saħħitha għandna bżonn it-tupak Dan huwa il-bażi tal-progress u għalhekk iridu niksbu u nilħu dan il-għan sabiex nkunu nistgħu nimxu aktar il qoddim Grazzi ħafna verament, tajt il-President. Grazzi l-Eżis Komissarji din dan huwa din it-tieni darba li anzi t-tielet darba preċiża President li għandna ltqajna daw iż-żewġ komitati hawnhekk f'dan il-Semestru Ewropew nixtieq sempliċiment ngħid Komissarju illi darma sinjal li l-Parlament Ewropew qed jieħu semestru Ewropew serjetà kbira. U jien naħseb intom stess sħaqtu fuq l-importanza fuq dan is-servej tal-tkabbir rapport dwar it-tkabbir annwali. U jiena mill-quta ħafna li li s-servej fil-fatt jibda tajjeb ħafna bl-Ingliż. coordination which ensure member states align their budget and economic plan with the Stability and Growth Pact and the EU twenty strategy serait presque pu être écrit par le Parlement européen. Dan ifisser suppost kien moqri mill-Parlament imma meta nħares lejn il-passi li jmiss allura m'hemm xejn fuq il-Parlament Ewropew f'dan id-dokument. Umbat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 huwa ċar li daw iż-żewġ testijiet ġew miktuba minn żewġ persuni differenti jew żewġ eh, parti differenti tal-moħħ ta' xi ħadd. Imma jimkien kon jiena kien minn għalja li jeżisti kulleġġ tal-kummissarji. Jekk joġobkom tistgħu tieħdu b'serjetà l-Parlament Ewropew għax armajn ħafna snin issa kon qegħdin issiltu verament b'serjetà fuq koordinament fuq dwar koordinament ex ante. U nħossu li dini għandha tfisser xi ħaġa. U allura meta nkun qed nitkellmu fuq l-istat tal-affarijiet fl-ekonomija tal-Unjoni Ewropea, aħna rridu nagħmlu ċara li l-istati membri kunu jafu f'lejli ma' direzzjoni għandhom eh, jers mixin leja biex ikunu jistaw jieħdu ta' deċizjoni tajbin, aħna rridu l-aħjar allejati, eccetera u għatem ħafna xogħol ġisir biex il-proposti tagħkom jaħdmu għalina. U jiena żgura il-Parlament Ewropew il-ġimma li qed norganizzaw fit-28 ta' Jannar ħankunu ħankun fuq dan il ħajkun fuq dan il fuq din it-triq u galvanizzaw dawn il-proposti tagħkom għadduhom flimkien biex aħna nħoġġu b'leġislazzjoni tajba u għan manna lebda raġuni għaliex m'għandux ikonna diskussjoni tajba fuq dan. Irrid konna din it-tip ta' diskussjoni kif ħafna nistaqalu l-lum. llum u nasib dan huwa messaġġ illi għandna u bih illum wara nofsinhar b'din il-laqa bażikament l-istati membri għandhom ik għandhom ikollhom l-istess traġettorja u l-messagġi sempliċement anka, per eżempju, l-biraħ naħa tal-OECD, edin ibassru ċerti ċertu tbassir li huwa ta' vantaġġ. U l presidenta qed tirringrazzja l-interpreti tal-li Mużejjed, tal-li damu iżet minn suppost u grazzi ħafna lilkom il-koll.